Okay, colleagues, good morning. Bonġu kollegi. Eja nibdow dal-ħodu il-laqatana. Għanna zoċ punti gbar kem xej ġmilom. Għanna iktar mitnej fil-fat. Imma għanna zoċ eh, mm, kwistjonijiet gbar tal-pakket bankarju tana din nikkonsidraw bħalissa l-emendi u peress li konna qed nistennew numru ġmilu ta' emendi, reporters għandhom ħafna x'jagħmlu. Għalhekk nibdow mal-ewwel billi nisimaw lil Gunnar Hokmar ħalli itina l-prezentazzjoni tiegħu. Iva, grazzi ħafna. Grazzi il-Shadow Reporters, il-membri kollha li taw kontribut, hemm xi kważi sitt mit-temenda li kifet tajjeb inti sur President. Em, konna nistennew li jkun hemm daqstant għal rapport bħal dan. Mela, biex nibda kummenta l bidu l-ewwel net. Hemm bżonn naraw li istituzzjonijiet li hum għandhom kapital tajjeb ma, jbatux mill-pis tal-emmarella xumma għandhom il-kapital, hemm bżonn nżommu u dimajneli għandek għandek bank stabli tajjeb dan għandu jinfluenza il-rekwiziti tal-MRL minnum fjom. U anki subordinated debt eh, mandux ikun inqas eh, minn tilla kalla se nkunu qed ġibu pizzejiet fuq il-banek u il-proporzjonalità. Mhux se noqgħod infetta ħafna fuq dan l-aħħar punt, imma il-banek li mumiex mandomx ikollhom riżoluzzjoni mandomx bżonn MRL. U Ek irridu nħorġu l-proporzjonalità um, relevanti. U bat, kwistjoni kontroversjali ġmiela hija diskussjoni dwar il-moratorium. Ovvjament, l-idejat huma divergenti u fil-rapporti jiena qed ngħid li sabiex wieħed jiffaċċja ir-riski ta' moratorium twil forsi inti taħseb li fl-axar se kollok riżultat tajjeb imma fl-ar mill-axar, per eżempju pazjent li li kun qed jistenna xi operazzjoni jilħaq imut qabel issirlu. Ġifri l-banek u kollek jistaw ibatu minn dan. Dwar il-rezoluzzjoni dwar il-poter il poter il poter il moratorju manna il-ħsibijiet ta' shadows u l-kollegi għaw min jgħid li manni xikonna moratorju għaw min jgħid li dan għandu jod biss għal fażi ta' rezoluzzjoni, jiena naħseb li naħseb nistaw nilħu kompromess. Ndux ikun diffiċli jekk nikkonsidraw dak kolli li huwa verament utli hawnhekk. Dwar MRL u e, eligibilità il-grandfathering ukoll fissijarrar il-rapporter eh, rakkomanda li kunem data ta' skadenza jina marriċ nsemmi xi periodu jew le għax jista' dan jikkomprometti x-xogħol tagħna. Imma naħseb li tajjeb li dan ma COR nagħmlu nikkoordinaw magħhom dwar l-MRL għaw min jaħseb li dawn jistaw jiġu mqisa eh, skont l-MRL ġifiri għaw min jaqbel għaw min ma jaqbilx is-soltu jiena fil-fema tijajn naħseb li nistaw nerġaw mm, nirfinaw ftit imma tajjeb ġifiri li ikunem xi forma ta' isma l-MRL Issa fuq il-rekwiziti dwar subordinazzjoni il-fuq mill-livell tat-tila. Għaw ħafna minn qed jifhem l-approċċ li ħatien u tajjeb li niddiskutu dan il-punt u niżviluppaw iktar. Jiena nispera li l-kompromess li nilħu jkunu wiesa mux ħazin. Il-gwida Marell hija kontroversjali ħafna kollegi jgħidu ma nix bżon din il-gwida. U naħseb li f'din id-direzzjoni rridu mmorru anki jekk mhux għal perjodu kol għat-triq kollha li għandna. Issa dwar l-Marell interna Naħseb li din hija l-iktar kwistjoni l-iktar diffiċli għax għandna l-bilanċ bejn il-pajjiżi li jilqaw ġifiri il-bilanċ tal-BRD hemm bżonn dejjem li jkunu jkun hemm aġġustamenti hemm skont l-iżvilupp kif jiżviluppaw l-affarijiet. Aw min jgħid li l-MRL intern fl-Unjoni eh, huwa bżonn jus jiena ma naqbilx, aw min jgħid li dan huwa biss għandu jkun għall-Unjoni Bankarja. Imma nixtieq kieku nqisu dawn l-affarijiet nirriflettu fuqhom il-punt ewlieni tiegħi huwa li nżommu il-bilanċ li ħana fil-BRD. Naħseb nista' hemm numru ta' kwistjonijiet oħra, imma naħseb nista' nieqafaw tajtkom idea ġenerali. Ħanżid ħaġa waħda biss xi kollegi għaddew emendi li fl-opinjoni tiegħi mill-idea tagħhom huwa li nerġgħu lura dibattitu antiki biex inkun diplomatiku jiena nixtieq nibqa' lura fuq dan. Għax inkel inkel se nkunu qed nibdew xaġa li m'għandix tinbeda issa. Imma jiena se nkun xettiku jekk hawn min ikollu pressjoni fuq dan. Jiena nistana bil-ħerqa nisma' il-femit tal-kollegi u għan-negozjati. Grazzi sur rapporter għal Eh, spiega bilanċjata ħafna tijak, jina diġa et il-kollegi li l-marela din is-sena se jkun eżerċizzju ġdid. Ċifri se jkonna eh, bieċtejn xogħol li rridu naħdmu fuqhom u żgur ġifri se jkonna ħafna eh, min jaqbel min ma jaqbilx. Naħseb dan se jżomna ftit Ġifiri tajjeb li l-approċ ta' Roperter huwa li jisħaq li noqogħdu attenti fuq xiex qiegħed nitkellmu dawnek fil-dan ir-rapport. Sur Pereira, Iva, grazzi, bonġu, bonġu rapporter. Iva, sen komplu e, diskussjoni tagħna dwar il-pakket ta' riformi tal-qasam bankarju għanna il-regolament għal il-regolament uniku importanti biex naraw li s-sistema bankarja tagħna tkun iktar reżiljenti u jkun hemm governanza aħjar. L-għanijiet tal-tibdili għam li let fil-BRD l-Kommissjoni hija li aħna inħadnu n-normi internazzjonali ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid, il-standard tenat, biex dan jidħol fl-MRL. Aħna, dan mhux se jkun faċli kif nafu bħala fajl. Imma dawn il-klim tekniċi kollha huma importanti għal ċittadini għal-benek għall-ekonomija. Għalhekk jiena wkoll naħseb li hemm bżonn li jkollna bilanċ tajjeb. Għandna bżonn sistema b'saħħita għafas ta' min jorbot fuqu għal żmien ta' kriżi. Meta jkun hemm il-kriżi, żmien diffiċli, dejjem irridu nżommu qoddim għajnejna li l-ċittadini għandhom id-depożiti u hemm l-investimenti. Jiena nistana bil-ħarqa li naħdem masih mal-kollegi rapporter biex nilħu l-kompromessi u sabiex jikonna l-pozizjoni tal-Parlament mill-aktar fis. Issa, peress li il-rapporter għadu kemm Għal, kien hemm ħafna emendi ta' iktar minn xi 600 ġifieri għal BRD tnejn. Ovvjament l-emendi ħafna minnhom huma qegħdin fl-istess direzzjoni pereżempju hemm xi pożizzjonijiet li jimirħu fuq xulxin fuq il-moratorium pereżempju kollegi qed jgħidu li dan huwa dinija problema għaw min irrit jikkanċellaħ il-grupp politiku tiegħi jekk qed jgħid. Jew inkella li naqsu il-perjodu tiegħu. Hemm eh, punti diverġenti wkoll dwar il-moral intern u l-autorità ta' riżoluzzjoni hemm eh, x'għandhom bżonn biex jitolbu għal subordinazzjoni għanna laqattax, kena laqattax shadows importanti fej diskutejna affarijiet importanti, ġifiri l-poteri ġodda tal-moratorium li dan jista' jkollu, verament kienu interessanti dawn il-laqattana. Kena riżultati tajbin kien hemm il-proposta tal-ICB li ba tal-biraħ li l-gwida Marel għanna nikkanċellawa. Nixti insemmi żewġ prioritajiet tiegħi politiċi l-ewwel net il-kalibrazzjoni tal-rekwiżiti tal-MRL u anki li jkun hemm dispożizzjoni transitorja tal-MRL. Fuq il-kalibrazzjoni il rridu naraw li ir-riżolvabilità tal-banek tmur għall-aħjar li jkun hemm stabilità finanzjarja imma il-banek jibqgħu hemmhekk biex jifinanzjaw ukoll l-ekonomija. Naraw li ma jkunx hemm overcalibration u l-istituzzjonijiet mhux ma nitolbuhomx li jaslu sa normi tal-mara li ma jkunux proporzjonati. Naħseb qegħdin naqblu fuq dan l-autorità ta' rizoluzzjoni se mm, tikkalkula l-marel u dan għandu jkun ċar skont il-regoli, ġifri skont kriterji aġġettivi u trasparenti li joħorġu minn ċertu formule. Ġifiri skont l-istrateġija ta' rezoluzzjoni u l-karatteristiċi ta' dawk l-entità li tkun in kustjoni u ukoll mal-proposta tal komissjoni li il- recapitalization ta' Moren 2 tikkonsidra l-affarijiet wara l-riżoluzzjoni. Il-rekwiziti l-ġodda tal-Marell ikunu proporzjonati ma' skont il-modell kummerċjali skont ukoll kapaċità tal-banek li u wieħed jikkonsidra l-karatteristiċi ta' dawn il-banek li għandhom il-fondi tagħhom jiddependu fuq id-depożiti kol id-dispożizzjoni tal-transitorja tal-Limarell. Irid ikun hemm eh, dispożizzjonijiet ċari għal konformità u anki il-perjodu tal-bidu għandu ikun ikbar mill periodu transitorju li nsibu fit-tilek. Jista' jkun hemm diffikultajiet l-iswieq biex jizguraw il-debt issuance f'qasir żmien għalhekk tajjeb li jkun hemm eh, perjodu minimu u anki eh, mill-autoritajiet ta' riżoluzzjoni eh, jistaw wkoll jestendu żmien għal eh, konformità ta' ċertu istituzzjonijiet. Jiena naħseb li l-minimu u l-perjodu minimu għandu jkun iktar minn dak il-żmien li nsibu għal tilak ġifiri għall-inqas b'sentej, ġifieri sa l-ewwel ta' jannar 2024 il-perjodu transitorju għal banek għandu jkun itwal dak li sibu għaltilek imħabba il-prinċipji ta' proporzjonalità u kif diġa qed wieħed irid għandna rridu nippruvaw li l-iswi jkunu jistgħu jassorbu ammonti gbar ta' strumenti ta' dejn skont l-MRL. Jiena ressaqt numru eh, ta' emendi dwar dan kollu imma affarijiet oħra l-subordinazzjoni tal-MRL, il-moratorja, l-MRL Guidance. U issa nistana bil-ħerqa li naħdem ma' rapporters fuq dawn il-kwistjonijiet kollha fix fil-ġimgħat u xhur li ġejjin nispera l madu ħafna xhur ma biex insibu dan il-bilanċ li il-kompromess li tant nixtiequ. Biex ikonna riżultati tajbin biex nissalvagwardja stabilità finanzjarja u nipproteġu wkoll is-sistema eh, bankarja. Grazzi ħafna. Is-Sur Kamal. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja r-rapporter u anki Shadows. anki għall-ispiritu ta' dawn il-negozjati. Nixtieq nibda billi ngħid li l-emendi mresqana eh, li sijar segwu it tlet eh, prinċipji l-ewwel wieħed huwa dak tal-flessibilità u li naraw li ma konniex restrizzjonijiet tal-autorità rezoluzzjoni. It-tieni li l-MRLs ikunu jisom Taylor made skont is-sitwazzjoni ġifiri, ovvjament, biex kollom l-autorita rezoluzzjoni il-flessibilita. U anki biex evitaw ċertu konsekwenzi meta qegħdin nasbu fuq il-moratorja, jiena napprezza l-isforzi tal-Gunar u anke tax-Shadows li qegħdin nitkellmu fuq l-affarijiet essenzjali, imma nixtieq insemmi il-punti li tkellimna fuqhom fuq il-moratorja aħna ma naqblu xejn skont mal-proposti tal-Kommissjoni fuq dan. Ovvjament, ekki, jiena nista' nbiddel femti li wieħed ukoll jipperswadini għaliex le, imma jiena minn iktar ma niddiskutuhom iktar jiena konvint mill-edeja tiegħi. Ġifiri jista' jġibu eh, konsekwenzi ħwina fuq l-istabilità, l-bank runs. Il-grupp tagħna taqbel ma limitazzjoni tal-moratorium. nil limitaw l-ambitu sabiex il-cover deposit u l-contract ma jkollomx danni fuq subordinazzjoni l-autorità ta' rezoluzzjoni għandha jkollha flessibilità biżejjed biex dawn ikunu tailor made skont il-bżonn tal-kumpanija li tkun e, limitu jkun restrittiv u jkun kontraproduttiv l-autorità ta' rezoluzzjoni għanda ikolla l-possibilità li titlob għalek ta' informazzjoni jekk dan jaraw importanti. Umbat il-kalibrazzjoni naħsbu ma, naqblux naqblu li l-autoritajiet għandhom jagħmlu eh, tailor-made situazzjoniet issa. Ovvjament għaltilek titlob l-MRL interna mal-Kummissjoni issa qed tipproponi li tbiddel il-perċentwali da dawn l-standards ġifir għattejt li jemżon norma ta' 90%. Ah, aħna ma naħsbux li għanda għanna namlu dan l-scaling. Mbżon li l-autoritajiet jiddeċidu umma ġifir 75% design fil-mija eh, eh, naħseb irridu nkunu ġustifikati biex ngħidu li rridu nbidlu għax dawn wara kollox huma normi internazzjonali. Ma nistgħux ma naqblu mal l-emendi li jitolbu li nneħħu il-collateral guarantees. U ma rridux indajfu l-affarijiet f'dan il-qasam fuq il-guidance hemm ir-rezoluzzjoni tal-awtoritajiet ma memx bżonn oħrajn. Li icb ovvjament taqbel li jkun li jaqblu hekk, ġifieri aħna nitolbu kollegi jirġgħu jaħsbu għadi. Fuq il bailin il-contractual recognition aħna ma naqblux ma' reġim tal-waivers hemm bżonn li il-compliance tiġi determinata skont l-artiklu 55 l-autoritajiet terġa' tirrevedi ċertu deċiżjonijiet. Jekk ikun hemm eh, numru kbir ta' waivers ta' derogi, dan jista' jkun kontraproduttiv. Iva, il-supervizjoni mhux dejjem ħadmet tajjeb. Imma il-kumpaniji issa jridu jkunu responsabbli. Intom, anki intom tafu li jina naħseb li d-diretturi tal-banek għandhom jerfaw ir-responsabilta u juru interess għal balance sheets tagħhom fuq l-eligibilità ma l-structure notes ma jidux ikunu eligibli għall-MRL, għax dan iġib iktar pis fuq il-proċess ta' rezoluzzjoni. Affarijiet oħra li nista' nsemmi imma f'dan l-istadju dawn kienu l-punti tiegħi. Jiena nistana bil-ħerqa diskussjoni li se jkollna ma' Gunnar u anki ma' Shadows l-oħra. Grazzi ħafna. Uh, for... Grazie ħafna l-Onorevoli Clint sissa għal-Grupp Alde. Iva, jena għet nitkellem fissem Thierry, Shadow Reporter, li ma setax ikun għaw ħana għara il-test li ħejja. L-għanet grazzi l-Gunnar Heckmark u għallaqat li aħna kellna mal-Kommissjoni mal-ESRB. mal kommissjoni mal um, esrb mal aħna konna naħsbu li l-banek kollha għandhom l-istess effett u illi m'għandhomx ikollhom rekwiżiti differenti tal-emrel. Naħseb li daw kollha illi ma jżommux mar rekwiżiti għandhom m'għandhomx ikunu eżentati mill-emrel mil, mil fuq is-subordination. Għana nazbu li dinja xaħġa importanti ħafna l-ura rridu napplikawa għal-banek kolla relevanti x'daqs għandhom u jew x-business model għandhom u għaparti minn hekk rridu naraw li l-istrateġija ta' rizoluzzjoni ħad aħjar u li ħadd mill-kredituri ma jispiċċa ħażin f'dan il-proċess. Jiena tieri ġifieri nippreferi t-tieni alternattiva Fuq il-setat ta' moratorja jiena Thierry Karnier ġifiri naħseb illi ma nistax nara x'numa il-benefiċċji meta mqablin ma l-iżvantaġġi. Iżda dawn huma affarijiet li verament mhux qed jippermettuna nifmu x'nistgħu nirriskjaw. Apparti minn hekk irridu wkoll ninqisu diversità tas-settur bankarju, din id-diversità hija saħħa partikolari u aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll illi il-banek huma attivi wkoll fuq f'dinja globalizzata. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa għall-grupp tal-GUE għana il-Martin Shitevan. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-rapporter u anka l-kollegi tax-xogħol li għamlu sissa u tal-kooperazzjoni li kellna bejnietna Fil-passat il-grupp tiegħi kien semma bosta drabi li aħna għandna dubju tagħna li strumenti bħattile kull emren jistgħu jaħdmu tajjeb fil-prattika u aħna provajna nitfittxu alternativa politika ġifiri illi bailout tista' tkun evitata għall istituzzjonijiet li huma relevanti b'mod sistemiċi aħna konna ressaqna bosta suġġerimenti anka fuq id-dibattiti eh, fuq CRR u CRD. Aħna iżda wara d-dibattiti li kellna hawnhekk fil-Parlament Ewropew naħseb illi pr tana tagħna maħniex il l tana tagħna allura konna ressaqna emendi fil-kuntest tal-BRRD konna fukajna fuq hekk anka fuq eh, il fat li aħna nixtiequ innaqsu kemm jista' jkun it-telf issa fuq il- tal-kapital biex nidħol daqsxejn fid-dettal jina nixtieq ngħid illi aħna ħsibna illi dan huwa strument illi marbut mal ehm, l-artiklu 31 tal-BRD u aħna qegħdin nitolbu l-Kummissjoni wkoll u nafu li kien hemm u wkoll illi ma stajniex illi eh, nistennew li kienet se tkun differenti fil-każ tal-bailout. Allura bil-menda tagħna 69 aħna nixtiequ li neħu dawk l-istituzzjonijiet illi jistgħu jibqgħu għaddejjien biss bil-fondi pubbliċi u li għandhom ikunu eh, għaddejjin mill proġedura ta' riżoluzzjoni kif suppost. Apparti minn hekk il-kalibrazzjoni tal-emrel ukoll għandha tkun ibbażata fuq il-kapaċitajiet u l-kompetenzi tal- autoritajiet ta' riżoluzzjoni u anka fuq 31 u 202 Naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna. Aparti minn hekk aħna jiddispiċina ngħidu li fuq il-no creditor worse off dan il-prinċipju hija xi ħaġa li verament irridu noqogħdu attenti għalija u anke fil-kuntest tal-kredituri u anka fil kuntest tal-artiklu 59 ma sebx li dan jista' jwassal għal eh, sistema effettiva ta' bail-in Issa, 206-216, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-prodotti strutturati li għandhom ikunu inklużi fl-emrel. Dawn l-istrumenti komplessi u anke derivativi kif ukoll il-krediti huma verament għandhom ikunu verament adattati u xirqa u fil kontestatila kaħna nistgħu ngħidu li nittamaw li nsibu pożizzjoni komuni li mhix ħatoħodna lura għall-standards eh, l-antiki u apparti minn hekk aħna fuq it-tilak għanna pożizzjoni kritika rridu naraw l-istrumenti li jintazlu jkunu verament tajbin u effettivi u illi l-affarijiet mhumiex ħajkunu eh, qed isiru b'mod eh, ħażin. U 45 ċew deb pal-artikli għandhom ikunu ristretti u limitati. Issa fuq ir-riżoluzzjoni tal-dawn l-istituzzjoni naħseb li dan jista' wasal għal restrizzjoni tal-kompetenzi u l-emendi tagħna 262 fost l-oħrajn qegħdin jirriflettu dan it-ħassib min-naħa tagħna. Parti minn hekk il-kompetenzi tal-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni m'għandhomx ikunu ristretti aħna rridu naraw liema kwoti tal-riżoluzzjoni eh, għal iktar li jagħmlu sens Issa fuq il-punt li semma bosta drabi il-gwida tal-emra li kien diskuss mod kontroversjali bosta drabi u illi aħna qegħdin naraw il-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll kien hemm ħaddieħor ukoll li tkellem ukoll fuq dan anke fil-kontest tas-CRR u CRD aħna rajna illi il-gwida tal-emrel f'dan il-kontest tista' tkun xi ħaġa ħażina u għal din raġuni naħseb illi m'għandux ikun hemm rabta ma' sanzjonijiet minħabba illi meta jkun hemm il-gwida qed naraw li jkun hemm ċertu ehm, problemi u falliment tal-gwida tal-Emerald. Din raġuni aħna fl-artiklu 384 qegħdin nissuġġerixxu illi neħu l-artiklu 42 e fl-emenda tagħna 384 u fl-artiklu 55 aħna qegħdin nitkellmu fuq ukoll ċertu klawżili tal-bejlin u dawn huma affarijiet li mhumiex taqsek rilevanti f'dan il-kontestu aħna rridu naraw jekk dawn jistgħu x'ikunu implementati din xi ħaġa li aħna nilqgħu iżda fil-paragrafu tnejn qegħdin naraw li hemm ċertu eċċezzjonijiet ukoll. Pereżempju qegħdin nimmaġinaw li jista' jkun hemm istituzzjoni li mhumiex ta' tifsira u sistemika fis-suq fl-industrija kollha. Għal din raġuni jiena naħseb li fuq dawn il-punti tal-BRD nistgħu nieħdu pożizzjoni qed nistana bil-ħarqa li konnektar diskussjonijiet mar rapporter ma' shadow rapporter su żgur li nkunu nistgħu niftemu fuq pozizjoni ħarija fl-aħħar mill-aħħar grazzi. Thank you, Ernest Urtasun. Grazzi ħafna Ernest Urtasun kieħġba. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi l-rapporter. U grazzi tal rapport li aħna rnexxina naħdmu fuq u sissa l ewwel net kumment ġenerali naħseb li riżultat ħażin tal-mandat brabta ma dawn il-kwistjonijiet fl-aħħar mill-aħħar kien se jkun li minħabba li kien hemm xi ftit gruppi li ma kinux lesti illi jilqu kompromess fuq ir-risk sharing jiena mhix lest illi nilħaq kompromess fuq ir-risk reduction. Importanti li din hija xi ħaġa li aħna narfu illi qiegħda tħassibna minħabba l importanti li aħna niksbu żewġ għanijiet u naħseb illi għal dan il-pakkett aħna verament hemm bżonn illi nilħqu it-tnaqqis tar-riskju u t-tnaqqis tar-riskju jfisser li jkollok pjanijiet ta' riżoluzzjoni l-awtoritajiet jistgħu jimplementaw u illi jistgħu jkunu effettivi meta jkun hemm bżonnhom u naħseb li kien hemm numru ta' emendi illi huma propju maħsubin biex jindirizzaw il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni biex jagħmlu xolom xogħolhom sew u naħseb li iva aħna nixtiequ illi nevitaw illi konna daw l-emendi inklużi. Apparti minn hekk naħseb li pożizzjoni tagħna fuq kwistjoni differenti bħal kalibrazzjoni tal-emrel, il-gwida tal-emrel, eccetera, naħseb illi jaqblu fuq dak illi intqal mill-BA il-bira u l-SSM. Ġifieri jekk pereżempju nieħdu l-kalkolu u l-kalibrazzjoni tal-emrel, naħseb li ma jkunx tajjeb li aħna jkollna l-livell massimu Eh, għal kalkolu aħjar ikonna livell minimum, bat ikonna possibilità li l-autoritajiet ikunu jistaw jiddeċidu huma sa li ma punt jistaw jużaw l-emrel anka fuq il-kwalità tal-emrel. Jiena naħseb li l-kwalità tal-emrel għandha tkun faċli li tamilla bejlen jekk ikun hemm bżonn ħalli bekk eh, l-istruttura ma tkunx eh, meqjusa anke fuq l-insubordination hemm emenda li qiegħda tgħid li din għandha tkun projbita li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjonijiet jitolbu eh, responsabiltajiet li huma inqas minn dak li għandna fl-ewwel pilastri naħseb li din mhix tajba minħabba li jekk ikun hemm min jaħseb illi ikun hemm xi bank partikolari li għandu bżonn subordination ta' it-tieni pilastru, hemm bżonn li dan isir kif huwa meqjus li huwa xira, inkella ħankunu qed id idejhom. Naf li kien hemm ċertu kollegi li xtaqu li nneħħu l-gwida tal-emra li zdek aħna nneħħu l-gwida u fl-istess ħin ma nsaħħux il-rekwiżiti għal eh, CDR aħna rridu niżguraw illi kunem hemm ċertu regolarità jekk ikollna l-gwida aħna rridu nkunu ċerti illi l-gwida tista' tkun applikata b'responsabiltajiet insubordinati u anka biex naraw illi l-gwida ma tkunx xi ħaġa illi hija bla għan partikolari aħna rrid ikollna ċertu um, sanzjoniet li jekk per eżempju inti mażomx mal-gwida rrid ikun hemm ċertu konsegwenzi li ikollok dbati minnhom. U nixtieq nitkellem ukoll fuq xifti ta' affarijiet anke fuq il-moratorium il-bieraħ l-awtoritajiet l-SSM pereżempju kienu ċari ħafna u qalu li tliet moratorium ta' riżoluzzjoni f'ċertu ċirkustanzi ħajkun hemm bżonnhom. U naħseb illi din hija xi ħaġa li aħna rridu eh, nimplementaw minħabba li anke fil-każ tal-Banku Popolari din kienet xi ħaġa li rajna li kienet verament rilevanti u apparti minn hekk fuq din il-kwistjoni tal-grandfathering nixtaqt eh, nitkellem dwarha wkoll irridu infakru koll li għandna dan il-perjodu grace period fejn wieħed jista' jara eżattament xi jkun hemm bżonn ġifieri dan irid ikun kkalkulat ukoll ħalli naraw x'perjodu ħajkun permess l-implementazzjoni wa tranzizzjoni mid-direttiva. Dak kien il-punt ewlieni li xtaqt nitkellem dwaru iżda aħna L-iktar ħaġa importanti għalina hija li innaqsu r-riskju ġifiri li jkun hemm pjanijiet ta' riżoluzzjoni li jkunu jistgħu jkunu mfasta b'tali mod li jkun jistgħu jkunu implementati mill-awtoritajiet ta' riżultati ta' riżoluzzjoni, skużawni. Marko Valli. Iva, aħna ressaqna bosta emendi bħal kollegi l-oħrajn Dan huwa rapport importanti ħafna l-bira ħafna tkellimna mal-Bank Ċentrali Ewropew u anka mal-IBA il-kwistjoni tanka ta' l-emrel importanti li neħu l-moratorju minħabba illi dawn huma affarijiet li jistgħu jwasslu għal problemi oħrajn. Naħseb il-moratorium jista' joħloq ħafna iktar problemi minn dak Eh, minn dawk li jista' jsolvi li jkun hemm background run pereżempju li jinfresh f'dawk il-banek li jkollhom parametri illi ma tantx ikunu sodi mill-perspettiva tal-evalwazzjoni tal-SSM, ġifiri fuq dan irridu noqogħdu attenti ħafna. Dan ukoll jirrigwarda kwistjonijiet legali wkoll u fċertu partijiet nafu illi din hija xi ħaġa li mhijiex taqsek marbuta ma' dak illi ntalab minn ċertu pajjiżi u anka dwar l-emenda li aħna preżentajna għal eh, prinċipju ta' non retroattività. Ħabbar ma nistawx napplikaw affarijiet għal affarijiet li saru eh, qabel is-sena 2015 anke fuq il-business model u fuq l-istruttura u l-finanzjament tal-banek aħna rridu naraw illi nqisu dawk il-banek ukoll illi għandhom finanzjament mid depoziti prinċipalment. Naħseb li l-emrer mandux japplika l-banek kollha iżda għal dawk li huma sistemiċi. Perjodu ta' tranzizjoni ta' sitt snin huwa importanti ħafna kważi essenzjali ħalli nagħtu lil banek il-ħin kollu li għandhom bżonn biex jadattaw għal dan ir-rekwiżit. Jekk naġlu wis eh, jista' jkun hemm problemi fis-sistema bankarja u apparti minn hekk nixtiequ li ngarantixxu l-possibilità li aħna niksbu l-emrel permezz tal-equity fit-tieni tier ħalli bekk ma mpoġġux pressjoni fuq dawk il-banek li m'għandhomx Eh, esperjenza fuq l-aċċess għassu anka fuq smaħrajn, ġifir rridu nqisu l-level ta' proporzjonalità minħabba li hemm xi banek illi bl-armonizzazzjoni tas sistema jistgħu jkollhom ċertu problemi apparti minn hekk l-istrumenti illi ħarġu għall-emrel ukoll qabel id-data ta' implementazzjoni ta' CRD aħna rridu naraw li dawn dejjem rispettaw ir-rekwiżit minħabba l-armonizzazzjoni ħatkun tkun ħati ftit ħin biex tkun implementata bis-sieħ, apparti minn hekk il gwida tal-emrel biex nżidu l-buffer tal-emrel din xi ħaġa importanti zda fl istessin rridu irdu attenti attenti ma tkunx ta' pis u tikkomplika ktar sistema. Parti minn hekk jiena naħseb li fil-kamp ta' applikazzjoni, kamp ta' applikazzjoni għandu jkun marbut mal-viżjoni tal-BRD aħna ressaqna xi ftit ta' proposti fuq id depositi kollha rettej u anka fuq eh, affarijiet eh, marbutin madam dan minħabba li aħna ma naħsbux li importanti li nħeġġu daqshekk il-banek 8% bħala rata ta' injezzjoni tal-kapital mill-ġdid u allura rridu naraw jekk aħna u xħan ninkludu f'din miżura jekk ma ninkluduwix Dan ifisser li l-Istati membri xdu jkunu kostituzzjonali, ġifiri naħseb li liġi Ewropea rridu naraw li mhix qed taqbeż ċertu kompetenzi apparti minn hekk xi ħaġa li għall-qalba għall-qalbna hija li meta l-bank jibda bi proċedura ta' riżoluzzjoni rridu naraw li nieħdu azzjoni bażi tal-proposta ta' proċedura ta' riforma minħabba illi din hija possibilità u aħna nixtiequ li nisqu fuq dan il-punt. Għalissa dak kien kollox minnħatijaj, ħatijaj, nittama li ħajkolli iktar opportunitajiet biex niltaqa' ma' rapporter ma' xedur rapporters biex nkun nista' nressa iktar emendi. Mux qed nara lis-sur Zanni. Mela ngħaddu għall proċedura catch u l-ewwel kelli ma' hija Ann Sander. Grazzi ħafna Sur President, nishtiq nirringrazzja jiena l-rapporter u l-shadow rapporters ukoll għal ħidma tagħhom fuq dan it-test. Jiena naħseb illi b'mod ewlieni irridu noqogħdu attenti ħalli ma n-implementawx Żejjed dawn l-standards minħabba dan jista' jpoġġi l-Banek Ewropej f'pożizzjoni diffiċli importanti li nżommu bilanċ bejn il-kwantità u l-kwalità. Dak kien punt wieħed li xtaqt nisaq fuq u ġifieri l-ħtieġa illi l-kwantità tad-dejn insubordinat għandu jkun skont l-standards tat-tila, kġifiri li kunem limitu li jista jizgura li dawn il-restrizzjonijiet ikunu possibli u mux wisq ta' pis għall-istituzzjonijiet tagħna. Id-din it-tranzizzjoni jekk kif għandna fit-test sa' tkun problematika wkoll speċjalment meta nitkellmu fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-emra l-intern. Jiena ressaq ftit emendi Fuq dan naħseb li l l intern għandu japplika għal sussidjari li aħna nqisuhom li huma materjali u aspetti ieħor tal-embrel li xtaqt insemmi l-kwistjoni tal-kwantità. Il-kwantità għandha tkun stabilita f'qafas ċarġ firri hemm bżonn li jkun hemm limitu massimu naħseb li għandna jkollna approċċ illi kun miexi bil-galbu ħafna, forsi konna bżon ta' inqas kapitalizzazzjoni għal bank partikolari minn qabel, naturalment ħafna mill-assi bankari jistgħu e, ikunu meqjusa li u ukoll f'dik il-proċedura parti minn hekk iridu nagħtu attenzjoni partikolari lil gruppi ta' banek kooperativi li għandhom dispożizzjonijiet nazzjonali illi jippermettulhom li jaħdmu permezz ta' assistenza reċiproka anka permezz ta' solidarjetà. xaħġa xi ħaġa li titqis ukoll meta tilak u l-emra li jistgħu jkunu applikati għal gruppi kooperativi. Sven Gigold, Grazzi ħafna Iva jiena nixtieq sempliċement li naqsam ma'kom xi ftit kommenti dan id-dibattitu fuq l-Emrel u l fuq il-BRRD dejjem ikun kontroversjali fuq livell politiku minħabba li il-pajsaċ politiku jkolli ngħid li huwa varjat ħafna minnaħa tax xelluk tal-Bundestag qed narraw li m'għandux ikun hemm lok għal iktar banek privati u issa qegħdin nisimgħu l-argument għal iktar disċiplina bankarja din hija xi ħaġa li aħna favorija iżda nuqqas ta' konsistenza. Meta smajt lilek sur kamal u smajt il-pozizjoni tal-ISR, aħna nistaw nejdu li aħna favur il-pozizjoni kom minħabba li intom edin titolbu li kullem standards iktar b'saħħithom u anka għarfin tal-standards internazzjonali aħjarek milli noħorġu bi-standards iktar dajfa fl-Ewropa u naħseb li forsi aħjar iċċempel daqsxejn lis-sur Fox illi qiegħed jipprova jitlob l-oppost u għet jitlob li jkun hemm standards iktar baxxi. Iżda xi ħaġa li hija interessanti ħafna lija hija differenza bejn iż-żewġ gruppi ewlenin fil-Parlament Ewropew. Qegħdin naraw li minnaħa għandna disciplina fissu illi hija xi ħaġa illi jixtiequ għal PPE U din xi ħaġa li aħna naqblu dwarha, naturalment kulħadd għandu jagħmel il-parti tiegħu u anka il-banek għandhom jissumu responsabilta għandhom jissumu responsabiltajiet tagħhom u rridu naraw illi jkollna standards b'saħħithom ħalli ma jkunx hemm gvernijiet li jridu jagħmlu bailout ta' banek. Iżda naħseb li hija xi ħaġa eh, inkwetanti illi s-soċjalisti laqas biss talbu li jkun hemm emenda fil-BRRD biex insaħħu dak illi l-Kummissjoni ippubblikat jew proponiet jew biex aħna nsegwu dawk illi l-istituzzjonijiet pubbliċi qegħdin jitolbu minna ħatan, iżda fl-sessina din jitolbu li kunem standards iktar dajfa u periodu ta' tranzizjonijiet itwal inqas drittijiet tal-autoritajiet ta' rizoluzzjoni naħseb li din hija ħaġa pjuttost diżappuntanti u naħseb li nista' nitlob lir rapporter biex eh, jisma lil dak lil dawk li tkellmu hawnhekk u anke dak li kiseb fil-BRD u ma jdajjefx dak li nkiseb li kien importanti anke fil-kuntest tal-BRD u aħna nitalmu wkoll fuq eh, mill-fatt illi kien hemm lezzjonijiet li tallimna wkoll anke meta ma applikajniex dawn il-prinċipji tal-BRD. Ġifieri naħseb li din hija esperjenza interessanti ħafna qiegħda taqleb ta' taħt fuq il- pożizzjonijiet politiċi tas-soltu tradizzjonali iżda ma nistax nifhem għalfejn pakkett ta' tnaqqis ta' riskju qiegħed issa jinbidel f'eżerċizzju li jista' jżid ir-riskju din hija xi ħaġa li aħna rridu noqogħdu attenti għalija. Thank you. Grazie. Mela ma nistax ma nistax ma xinu ukoll. Mela jina l-preferi nkun tizaqi fommi u naqbatu najda dritt faċli s sip li net interpretazzjoni differenti jek tkun trid titħol f'xejriet li mhumiex politiċi iż iżjed ġeografiċi li għandhom x'jaqsmu ma' differenzi ma' grata mutualizzazzjoni Iżda ħażin ta' mek. Il-punt l-għala naħseb illi hemm maġġoranza fil-Kamra tappoġġa l-ispirtu tal-proposta tal-Kummissjoni i l din hija raġunevoli. U torbot anke mal-prinċipju ta' Bejlen għaliex il-bejlin huwa kollox sakaw deposit fil-fatt emre l mbat ħaġa oħra separati inkluz il-persentaġġ għal stant naħseb konformità mm, mm, mal-Komissjoni. Ir-rapporter prova jilħaq bilanċ tajjeb għal possibilità ta' assorbiment ta' telf fir-riżoluzzjoni u jikontribwixxi għall istabilità finanzjarja u dik bankarja u ħarsien għal kontribwent tat-taxxa. U buffer zoħrajn illi għandhom jevitaw li joħol instabilta' kif nifimajjen it-naqqis tal-riskju huwa miżuri li naqsu r-riskju. Jekk għandek miżuri li mhumiex infassla tajjeb u jżidu mar-riskju, u dan jista' jkun il-każ tat-moratorium. Huwa dubjus, dubjus illi din il-miżura tiegħed tikketta ta' tnaqqis tar-riskju, żieda tar-riskju għandek is sejħela jekk it-tilek huwa l-istandard internazzjonali li żjed għoli għal banek ta' riżoluzzjoni. Dan huwa benchmark għal qodda illi tintuża għal banek li nqas diffiċli, u mbagħad ikollok il-bank li mmur riżoluzzjoni jew bank li mmur riżoluzzjoni sitwazzjonijiet differenti immens li tadatta l-odda għabbażi ta' dawn iċ-ċirkostanzi. Issa l-aħħar netta pass ta' diskrezzjoni iva irid ikun hemm id-diskrezzjoni tal-awtorità, speċjalment il għaliex għandhom seta tal-likwidità tal-bank u dan huwa importanti Dak li nagħmlu fil-leġislazzjoni huwa li nagħtu qafas l-awtorità u niddefinixxu fejn u l-ispazju għal flessibilità u responsabilità u x'inhu l-ispazju għall-istandards prudenzjali hemm żewġ ħtiġijiet li tnej li huma għandhom jiġu konsidrati għaliex inkella x'inhu il-punt li kollok is-CRR u CRD u n-numri li taqbel fuqhom wara snin u snin ta' negozjati f'Basel. Tien diskrezzjoni ta' supervizur le mhux hekk taħdem il-leġiżlazzjoni tiffissa n-numri u tiffissa anke l-qasam fejn għandek id-diskrezzjoni u tgħid dan il-minimu dan il-massimu u hawnhekk għandek ir-regoli. Naħseb li tiffissa d-diskrezzjoni tal-awtorità huwa eżerċizzju leġittimu mill-aħħar Dan mandux isir skapitu tal-kapacità li taġixxi. U dan huwa l-irfinar li qed isir bejn ir-rekwiziti prudenzjali nsibu fil leġizazzjoni u il lokal manuvra tal-autoritajiet supervizori, ecc. ecc. biex jadattaw situazzjonijiet speċifiċi ta' kull bank. Naħseb li jekk nżommu l-ideoloġija il-bot mid-dibattitu u niddiskutu b'mod pragmatiku għal bażi ta' dawn il-linji gwida. Naħseb illi din il-Kamra tista' tagħti kontribut siwi fil-produzzjoni ta' leġiżlazzjoni tajba fuq dan is-suġġett. M'għandix iżjed talbiet tal kaġġ tiegħi. Rapporter mela. Grazzi ħafna. Grazie l Sven Gigo. Interessanti. Donni lajt 8 jew 9 minn 10 bħala riżultat u donni mhux ħażin meta tikkonsidra kollox. M'hemmx proposta jew idea rilevanti għal proċedura illi sejra id-dajjef dak li għandna. Ix-xenarju huwa mibdul issa wara dawn l-aħħar ħames snin. bil leġislazzjonijiet varji tas-settur bankarju, speċjalment is-CRD u s-CRR, iżda anke brd għad-direttiva tar kupru din issa qed tiġi implementata. Id-disciplina tas-suqja dipendenti Jekk hux kollox jista' jsirlu bejlin. Jekk mhux kollox jista' jsirlu bejlin, ġew mmorru lura. ċerta kapital illi ħajmur għal bejlin u jiġi kotat bħala own capital, kapital propju, iżda mbagħad id-disciplina tas-sum se tkun ta' pressjoni fuq is-swieq kapitali din hija waħda mir-raġunijiet il għala. Konda stan fuq it-tilak fil-proposta tiegħi. Jalla li jekk nespandu din ħadd fis-suq bħala dak li huwa bailable. Id-disciplina tas-suq hija essenzjali għal settur bankarju li għadem tajjeb il-banek mhumiex gżejjer iżolati. Huma parti essenzjali mill-ekonomija. Huma jeħtieġu jistgħu jagħmlu finanzjament l-investiment li xinkella ħajkonna ekonomija illi tmajna. bank f'ekonomija stabbli u li qed tikber huwa stabbli bank f'ekonomija li qiegħda tmajna u dajfa mhux. Mela, l-ewwel net l-ordni tal-bejlin u strumenti oħra. Biex nitrattaw il-fallimenti iżda kif pjanijiet ta' riżoluzzjoni. Jiena nemmen fil-proċessi tal-ġejjini irridu nkunu ċari meta mqabbla mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni, jridu kien pjanijiet ta' riżoluzzjoni u mhux miżuri indikattivi. Għamiltuħ il-pjan ta' rezoluzzjoni ħafna drabi għasina li xan ġerarkija. Kollox ma kollox. Ma nistawx nqablu situazzjoni tagħna tal-lum ma dik ta' snin ilu. U llum għandna tilak. Illi tina eżiet responsabilità. Mem lebda proposta fi draft tiegħi ah, illi l-limitazzjoni tat-tilek għandu tkun limitazzjoni sar MRL. U importanti niftakru dan. U importanti fil-riflessjoni tiegħi illi kollox għandu jkun bejlenable. Nittama illi jista' jkollna sforzi konġunti dwar dan. Kien hemm bosta illi semmew irtieġa għall-eċċezzjonijiet. Meta trattajna l-BRD kulħadd trid l-eċċezzjonijiet. kien ħajkun bħal ġobon Zvizzeru, il-ġobon ta' toqba, mim li toqob. Dak ma nemmenx fih. Il-banek għanna narawon bħala l-istituzzjonijiet. U naqnaf li hemm modelli speċjali għalihom Iva, dak ikkonsidrajnijom fil-BRD, iżda għanna nillimitaw l-eċċezzjonijiet. Il-għaxin kalla ħanispiċaw bġobon ta' toqba. Hemm opinjonijiet differenti dwar il-moratorju l-opinjonijiet huma bosta u varji. Iżda naf illi Hemm xaqli federazzjoni tajba jaf ikun il-każ illi nagħmlu kjarifiċi taħt li hemm ċirkustanzi il-moratorju m'għandhom jintużaw. Kollox ma kollox jina smajt il-kommenti ta'kom il-koll rajt il xuhut mill-situazzjoni ta' jkunu iżjed komplessi minn oħrajn, iżda fl-aħħar mill-aħħar, bi spiritu pożittiv. Naħseb jirna xienna naslu fejn ixqo naslu mossur Sven Giggled. So għawis, grazzi. bestadina għazzamma tal-humor. Issa għanna pala skadenza 16-17 ta' mej għal stantan bizzejed żmien biex naħdmu bil-galbu fit-lestija għal kompromessi. Dan ħajkun eżerċizzju ta' suċċess u għal stant ħerqanin naraw il-riżultat tal-ħidma tagħkom tal-ħidma kollettiva tagħna il li ġdin hija essenzjali illi tkun tista' tibda it-trialogi. Tiġa f'Mejju Ġunju sabiex nkun nistgħu nikkonkludu l-leġiżlazzjoni sa tmiem is-sena. Dan huwa komponent essenzjali l-arħaġa li nistaw namlu jekk rridu nikkonkludu il-pakket bankarju u ninkludu miżuri għatnaqis ta' riskju u illi nevitaw inħaffu biex nkunu l-estejna x-xogħol. Diġà nistgħu naraw possibiltajiet Nixxin istedinkom il-kol biex tirrispettawa din l-iskadenza sabiex jirnexxinna namlu xogħolna bħala leġislaturi u kun nistgħu back nikkonkludu. Din il-biċċa leġislazzjoni u nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Peter Simon numru mdaqqas ta' emendi iżda xejn li ġalna niskantaw. Għadna fil-medja għal dan it-tip ta' rapport. Mux għet najda li ġitek tajba, iżda possibli. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal 1300 emenda, 1300 idea illi ġew proposti. Meta naħseb lura ftit snin ilu, kellna proposti leġislattivi fej emenda u għal daqstant ġitni tajba. Għanna skadenza ambizjuża u nishtiqu vot fuq li fil-Kumitat ikon f'Mejju. Meta tikkonsidra il-vaganzi tal-ajt sa dan it-tant, l-isfida sejra tkun waħda konsiderevoli il-punti fl-emendi issa. Xieħut mill-emendi trattaw il-revizjoni tal-trading book u il-proposta għal samma tar rekwiżiti tal-kapital għal 65% tal-kalibrazzjoni ta' Basel jew l-esklużjoni tal-taħħa. tal taħħa Il-proposta tagħna għall-implementazzjoni tista' tkun ta' kompromess ġustifikat. Aħna dan sejrin konna niddiskutuh. Apparti dan, il-fazi ta' implementazzjoni sejra tina bizzejed żmien biex nirreġixxu għal-bidliet f'Bazel u nadattaw il-qafas regolatorju tagħna. Issa, Punt ieħor. Il-trattament ta' transazzjonijiet repo fin net stable funding ratio. La simmetrija fit trattament ta' dawn it-transazzjonijiet illi s-sammiet u mamdaqsa. Aħna irridu ninjoraw rakkomandazzjonijiet iba bil-mira ta' tnaqqis ta' asimetrija u it-transazzjonijiet repo. Il-proposta tiegħi li dan l-istrument naġnu fih ir-repo u non-repo nemnu illi non nistabilizzaw is-suq repo. Posta kollegi u emendi fuq dan il-punt bil-mira illi inneħu trattament Iżmi fil-fatt dan ifisser illi ripo nkun qegħdin idduh tranzazzjoni jew eżenzjoni mill-NSFR. Nixtieq ngħid hawnhekk Mela, aħna nemnu illi dan mhux żball fl-abbozzar ma jistax jiġi deċiż b'dan il-mod l-CA u l-ICB ipproponew illi morru lura għal standards ta' Basel iżjed stretti. Ma kienx hemm ċaqliq fil-Kunsill għal proposta ta' rifinanzjament iżjed stabbli. Mela, għal dan il-għan jiena ma narax raġuni li għanna ndajfu l-standards ta' Basel li l minn dak li ġi propost mill-Kummissjoni. Dan irridu diskussjoni iżjed dettaljata fuqu. L-standards tilak jider illi hemm mhux ħażin qbil fuq l-istandard tilak fuq il-proposta għal kalibrament tal-Kummissjoni. Tan għandu jiġi implementat u għandu jkun hemm grandfather clause għal li konsidrar tal-responsabiltajiet varji. Xi kollegi proponew illi għall-istituti l-iktar importanti jkun hemm rekwiżit minimu 8% fil-fatt tal-liabilities għal oħrajn ja 13.5% tal-risk weighted assets. Dwar leverage ratio għalija l-iktar kwistjoni problematika i fejn għandu jkun hemm add-ons għal banek fl-Unjoni Ewropea meta tara l-emendi hemm proposti li jvarjaw minn 10% tal-leverage ratio, 6% saħan s-sittra, għal standard Basel ta' 50% ta' weighted capital buffer il ġiet deċiża f'Diċembru. Hemm ħafna materjal għal diskussjoni hawnhekk iżda nixtieq nistħaq illi l-approċċ tiegħi għal leverage ratio ta' 4% għall istituzzjoni ta' importanza globali għadu l-aħjar approċ il għaliex huwa li żiet approċ bilanċjat. U għaliex il-Banek Ewropej jilqu dan ir-rekwiżit u diġà jinsabu f'livell ola, pis ola Ir-realtà ta' sistema bankarja ili u għal stant ma nistawx ma namlux iżjed pis fuq il-banek jekk irridu illi nżidu r-rekwiżiti ta' kapital għal banek hekk kif propost fil-proposta tal kummissjoni issa punti ieħor dwar l-emendi. Il-kwistjoni hawnhekk i liema banek ta' importanza sistemika illi mhumiex ibbażati fir-Renju ta' jkunu mitluba li jkollhom kumpanija sussidjarja fl-Unjoni Ewropea illi tkun daħt is-supervizjoni tal-SSM. Issa rridu li jkollna diskussjoni dwar dan dwar kif eżattament IPU irrid jiġi strutturat. Baba, għalajna f'tkun fil. Jina marriċ nitkellem qabel il-waqt, imma minnumru ta' emendi li ġum resqa fuq dan il-punt, naħseb li il-kollegi qed jaqblu li din xi ħaġa li verament tiġi diskussa. l-aħħar punt li nixtieq nagħmel xi ħaġa li reset ħafna emendi u proposti. Hija l-kwistjoni kollha tal-proporzjonalità. Jiena sodisfatt nara li fir-rapport insibu dan il-punt u l-idea anki ġiet sviluppata. Meta jiena nara l-kollegi tal-xaqqa l-kollegi tal-grupp tal-ħodor dawn ip qed jipproponu għajnuna għal dawk il-banek iż-żar, anki l-kollega ta' Sidiju għall-istess ħaġa, imma joħroġ ċar li mill-emengendi li dan jorbot mal-high capital requirements għal dawn l-istituzzjonijiet. Ġifiri ta' 15% u leverage ratio ta' 6%. Dawn biex wieħed ikun jista jikseb iktar għajnuna jrid ikun leħaq dawn il-livelli. Ġifieri wieħed qed inaqqas il-pis imma xorta inti ir-rati jkunu iktar stretti. Naħseb dan punt ta' min jiddiskutih fil-iktar fil-font. Punt ieħor kif se nżidu it-thresholds diskussjoni sħiħa da x'inhuwa żgħir wieħed punt wieħed 1.5 biljun eh, f'Malta minn GDP eh, huwa kbir eh, f'meta ngħidu għal Malta, imma f'pajjiż ikbar ħafna ikbar ir-rata hija meqjusa bħala waħda żgħira. Ġifri, il-proporzjon huwa importanti hawnhekk li nżommu qudiem għajnejna. Kien hemm l-emendi fuq dan il-punt, kien hemm emendi wkoll dwar il-limitazzjoni possibbli li ċertu banek imħabba il-daqs tagħhom eh, ikunu eżentati, irid ikun hemm limitu ta' 10 fil-mija. Ċifri jista' jkollok inti mit bank imma elf bank anzi u disa mit minnhom ikunu banek żgħar. Ma tistax inti teżenta mija biss meta jkollok ukoll 800 oħra li minn total ta' 900 li jkunu kol żgħar imma li jkunu jridu jiġu konformi mal ma' ċertu rekwiżiti. U ma jkunux jkunu eżentati minn li jibbenefikaw minn regolament iktar inqas stringenti. Jina naħseb li ma naħsibx li huwa kompitu tagħna hawnhekk li nipproponu leġiżlazzjoni biex innaqsu jew nżidu il-market concentration, aħna rridu naraw kfix qegħdin l-istituzzjonijiet, ġifieri hemm ħafna proposti tajjeb li niddiskutu dawn, dawn kollu, grazzi nirringrazzjakom għall-input kostruttiv minn ħatakom, nistenna bil-ħerqa il-laqat li se jkollna fil-futur id-diskussjonijiet ma' Shadows anki ma' Sur Hockmark biex nilħu kompromess sabiex il-banek tagħna dejjem nirrenduhom iktar effiċenti, iktar effettivi il-leġizlazzjoni rridu noħol u trid tkun qed tħaras lej ir-realtà li qegħdin jgħaddu minna. Ir-riżultat naħseb f'Mejju fil-Kumitat inkunu lesti bih u għalek forsi anki l-plenarja ta' Mejju diġa nkunu eh, nistaw eh, niddeċidu fuq dan biex nibdew triologi mbagħad f'Ġunju. Jekk nagħmlu hekk, il-laqgħat ta' triologi nkunu nistgħu nlestuhom qabel l-aħħar ta' din is-sena. Fisser dan li ħafna minn dawn ir-regoli ikunu jistaw jitlu fis-seħ is-sena d-dieħla. Grazzi, grazzi ħafna Peter. Jiena se nirreżisti il- eh, eh, il-fat li noqot niddiskuti dan kollu l-proporzjonalità xi tfisser xini anki d-daqs tal-pajjiż. Imma m'għandniex biss iċ-ċans għandna l-obbligu li nlestu x-xogħol sal-aħħar tas-sena. Fil-fatt jien naħseb nistgħu naslu. Issa hemm sur Karas. Sur President, Aziz Peter, jiena Etna għos li et nisma li l-Presidenza t-ixtiq t-konkludi fuq dan is-suġġett u li diskussjoni bejn ir-rapporter xedu rapporters kienu siwja u li l-emendi għandhom iwaslu għal iktar maġġoranza m'għandniex problemi kbar iżda bżonn nadattaw ċertu affarijiet dan kien l-għana u lini tad-dibattitu. Ma nixtiex noqgħod nerġa' ntenni dak li ntqal iżda fuq il-proporzjonalità u d-definizzjoni kolli ngħid li hemm bżonn li ma naqbżux il-limitu 5 biljun euro fuq it-tnaqqis tal-pis amministrattiv naqblu fuq it-titjib u kol tal-iskambju tad data u kol. Issa fuq il-kwistjoni l kwistjoni nixtieq ngħid illi jkun tajjeb ħafna li kieku l-aħħar rapport illi ħareġ mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fuq l-SRB jkun inkluż ukoll rifless fir-rapport. Issa fuq l-istandards globali il-partit tiegħi jaħseb illi bżonn illi aħna ikollna ukoll dan il-perċentwal ta' 3 fil-mija fuq il-riżoluzzjoni ta' eh, istituzzjonijiet li huma relevanti u koll importanti ħafna u jiena naħseb illi l-adattamenti u koll tal-daqs tal-banek u koll rridu noqdu attenti għal-jom ħabba nistaw diskriminaw ċertu eh, banek fuq il-kwota tal-likwidità ħna nixtiequ illi nżommu mal-konformità ta' 5% u anka fuq il-bidliet ta' trattamenti asimmetriċi ta' repo u anka ta' reverse repo aħna favur illi konna dawn id-deċiżjonijiet u anka li aħna kontra għat delegati fuq il-kwistjoni ta' post negozjati huwa importanti, dan huwa importanti ħafna ħajkonna bżonn ta' post um, għal tliet snin u anke fuq il level digitali aħna nilqu il- punti kollha anke fuq is-software u naħsbu illi dan jista' jwassal għal ċertu għanijiet u anke fuq it-tieni pilastru għalina huwa importanti ħafna li aħna ikonna tneħħija ta' CRD. U li jkun evalwazzjoni skont il-profil tar riskju jiena nixtieq ngħid li naqbel mal suġġerimenti tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq il evalwazzjoni tal- makropotenzjali sa fuq il-kwistjoni ta' tilek naħseb l importanti u l ġustifikat li konna ċertu affarijiet illi nistan permettu għaman li fil-pajizi terzi. L-autoritajiet ta' rizoluzzjoni irridu nipermettu l-om illi il tilek ikun jistaw jamlu għam skont l-standards globali li jistaw jitlu sa' mija l-problemi tijaj fejn huma mela fuq il- l-evalwazzjoni u l-flessibilità fuq il-livell nazzjonali għanna jkun iktar l-flessibilità fuq il-livell Ewropew ħalli nippermettu eh, li jkun hemm kwoti wkoll eh, illi aħna maħniex favorihom fil-fatt. Issa fuq il-fattur tal-appoġġ din hija xi ħaġa li tittintraba iktar ma' riskju ta' situazzjoni partikolari. Il-riskju għandu jkun fil-qalba tal-evalwazzjoni għanna bżonn ukoll ta' fattur għal social entrepreneurship għanna bżonn iktar provi ħalibek ikun jista' jsir test tajjeb minnaħa tal-IBA u jkollna kalkolu wkoll bejn il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-finanzjament. Fuq l-aħħar kwistjoni il-prezentazzjonijiet u r jenina jiena nixtieq ngħid li hemm bżonn li jkun hemm analiżi tal-fatt tal-kategorija tar-riskju jekk jekk din tkunx ġustifikata u jekk din tkun ġustifikata rridu niddefinixxuha aħjar. U ħafna minna aħna nasbu illi memx bizziet materjal biex aħna namlu tqabbil anke ma' supporting factor tal-kompaniż artu daqs medju għal din raġuni. Dak li għanna u brabta ma' Basel jista' jkun hemm ukoll Eh, ċertu differenzi iżda ma nistawx naslu għal fażi tal-implementazzjoni. Grazzi ħafna lir rapporter Zgur li blemendi kun nistgħu niksbu maġġoranza tajba grazzi. Thank you. Um, Ashley Fox. Ashley Fox issa. Grazzi, President. Nirringrazzja r-rapporter u anki shadows u anki s-sekretarjat għal mod kif preparawhom l-emendi biex nkunu fil-ħin l Kif diġa qed jiena ma nifimx għaliex il-Kummissjoni proponit li l-banek internazzjonali jrid ikollhom l-IPUs u jkollhom iktar minn 30 biljun fassi. Dawn m'għamlux dan bħala riżultat ta' evaluazzjoni u qed nara mill-emendi li hemm kollegi li jaħsbuha għabħali Jina naqbel ma' dawk li qed isejħu li dan irridu jiġi kanċellat jekk irid ikun hemm IPU il-threshold irid ikun 50 miljun u irid ikun hemm ukoll l-alternattiva li wieħed ikollu żewġ IPUs. Dawn huma skont in-normi koll ta' l-Istati Uniti u ma jġibx backlash ma' swi oħra. Um, stable funding ratio issa jina għamilt emenda biex dan il-fattur ikun għal derivativi ta' 5%. palissa ġifiri skont eh, regoli ta' Basel hemm il-problemi b'dan. U il-kollegi eh, naħseb jistaw jifmu naħseb li zona għal kompromess No stable funding requirement għal reverse repos, dan jista' jġib il-problemi bil u riski għal fondi fuq ir-rimunerazzjoni jiena naqbel mal-rapporter dwar il-proporzjonalità u blementi tiegħi niżguraw li dawn iġi żgurat tal-prinċipju kollha skont l-artiklu 94 wieħed. Tajjeb ġifiri l-autoritajiet jieħdu approċ proporzjonat għal kumpanniji żgħar li mhumiex daqshekk komplessi jiena mhux perswas dwar il-pay ratio capping bħala multiple tal-paga ta tal-paga medja. L-artiklu 103 ta' CRD 4 Għonek, l-autoritajt komponenti ma jistawx japplikaw miżuri tal-Pilar 2 u cross-firms biex eh, mħabba riskju makroprudenzjali. Emżon li naħdmu ktar fuq dan il-pakket sabiex dawn l-affarijiet ikunu jistaw jintużaw minn le kumpaniji kollha. Jiena ressaqt emendi dwar leverage ratio biex dan ikun allinjat ma' l-standards ta' Basel sabiex supervizuri kunu jistaw jeskludu riservi tal-Bank Ċentrali mill-ratio tal-leverage dawn eh, ma mumiex esposti għal riskju meta jitkelmu fuq liabilities fil-istess muniti għalhekk m'għandhomx jiġu imdaħla hawnhekk. Flimkien mal-kollegi eh, tal-Aldi SND u l pp jina aħna ressaqna emendi fuq il-market aggravators għax dawn jippermetu l banek li jkollhom eh, ċertu prezzijiet fis-swieq tajjeb li ġifiri mm, l-kumpaniji nkoraġiti biex jagħmlu jagħtu servizzi bħal dan Idu niżguraw ukoll li software ma jidħol fi klassifikazzjoni ta' assi tangibli, is-software jista jkunu qastan ċendifa l-investiment. U kieġobkom kollegi, daħlu dan fil-kompromess. Fuq il-Green Scaling Factor, iva jina naqbel ma l-inċentivi ħodor, ma naħsibx li jemżon ikunem u kol eh, il-penalizing factor ma dawn marbuta maħħom. U fl-axħar jiena ma naqbilx mal-risk weighting tal-dejn sovran li dan għandu jkun zero ma naħsibx li dan huwa ġust u għamilt emenda fuq dan u hemm kollegi li qed jaħsbuha bħali nala billi l-Svengi Gold ngħidlu li l-ICR ma jixtieqx inneħem l-importanza tal-istandards ta' Basil. Aħna rridu leġiżlazzjoni li tkun skont realtà ukoll tal-ekonomija ħadra. Ġifieri ma rridux li l-negozju fl-Ewropa jmur għall-ar. Jiena nitsena bil-ħarqa li naħdem ma' rapport u ma' shadows. Grazzi. Iva. Jekk intom il-Renju Unit mhux se jsegwi l-istandards ta' normi il-kwestjoni kollha hawnhekk mhux se tiġi solvuta mill-leġislazzjoni Ewropea jekk intom toħorġu imma qed nifhem dak li tittejt. Karolina eh, Nadgal, Iva, nidħol fid-dettal fuq ċertu emendi speċifiċi nitkellem b'mod ġenerali l-ewwel net. Nixtieq ngħid li l tiegħi fuq dan id-dossier huwa li niksbu u nżommu l-allinjament mal-normi internazzjonali Ġifiri, bazi tal-leġislazzjoni li kuna miktar stabilta fis settur finanzjarju u naraw li eh, produzzjoni u riskju dawn huma kollha importanti fuq l ispiċċaw l-Unjoni Bankarja. Ovvjament għadbaq ħafna xogħol xi jsir imma din eh, leġiżlazzjoni hija pass tajjeb fid-direzzjoni tajba fl-opinjoni tiegħi. U jiena naqbel kompletament mal-regoli jiġu allinjati fuq livell internazzjonali ġifan kux nista naqbel ma' suġġerimenti li jamlu ċi kollegi li jistaw waslu għal gold plating fl Europa kif diġa qedna qabel. Ma jfissirx li m'għandix inkunu ambizjużi biex innaqsu r-riskju fis-settur finanzjarju, imma il-progress irid isir ukoll eh, fuq ir-regolament ta' Basel Nixtieq jiena ngħid x'inhuma l-prijoritajiet tiegħi, ġifier meta qed negozjaw il-pożizzjoni tal-Parlament l-ewwel net fuq is-CRD. Jiena sodisfatta nara li l-Parlament qed jaqbel eh, maġġoranza biex dan il istituzzjoni jkollu struttura tal-IPU u jiena naqbel li threshold jola sa 40 biljun ta' euros. U naħseb li periodu ta' tlet snin għal tranzizjoni għandu jkun bizzejiet biex ma jkonniex struttura tal-IPU doppja. E, kollegi għalu li il-software fil-C RD hemm bżonn e, nkomplu nirrifletti fuq dan imma tajjeb li aħna nkunu dejjem fuq level playing field Aħna għandna numru ta' emendi dwar l-allinjament tal-derivattivi li għandhom bżonn ikunu fuq livell internazzjonali anki meta għetna nitkellmu fuq ir-riskju ta' tranzizjoni ta' derivattivi. Fuq punti ħor li diġa għettu f'Diċembru jina naqbel ma' rapporter li l-proposta tista' tkun adattata u kol għal-banek żar li mumiex komplikati zejjed imma noqogħdu attenti li ma nħolqux problemi fis-settur finanzjarju u biex namlu dan jina għamilt emenda fuq il-banking assets li forsi jistgħu jitlu f'kategorija binqas restrizzjonijiet. Nixtieq ngħid li lan li ta' dan ir-regolament huwa li nippromovu l-aġir prudenzjali ta' istituzzjonijiet finanzjarji. il-Kummissjoni Ewropea għal daqstant trid tagħmel ehm, evalwazzjoni tal-impatt biex ikun hemm l-estimu tar-riskju fuq ċiklu ekonomiku sħiħ. Il-trattament tal-banek publiċu fil-leverage ratio irritu ikun hemm eżenzjonijiet minħabba riski anki għal minħala sit 16 għalhekk l-eżenzjonijiet għandhom iġu limitati għal eh, banek pubbliċi li jagħtu il-self l gvernijiet anki dawk reġjonali, dawk li jkunu qegħdin jgħatu x servizz pubbliku. Kifed deċembru, anki issa fuq il-mortgages jina dawn huma eh, narhom importanti ħafna nispera li natu u kol importanza fil-kompromess għal dan il-punt. L-aħħar punt li ktar għet jahraq fl-opinjoni tijaj għawnek fil-parlament u anki fil-negozjati mal-kunsil il-Capital Liquidity Waivers fil-CIR eh, nispera li nistaw naħdmu fuqom għanna xiftit uh, eh, xi laqat ma' dawn il-xhur li ġejjin se niddiskutu ħafna affarijiet. Nispera li konna kooperazzjoni tajba ma' rapporter u ma' shadows. Nisper, nafu li din hija sfida ma nisperaw li nilħu l-iskadenza ta' xar ta' Mejju. Grazzi. Please, on behalf of Mr. McCarthy again. Yeah, thank you, Chair. We thank the rapporteur. We thank the rapporteur. Iva, grazzi ħafna Nirringrazzja eh, għal dawn l-edejat kollha. Iva, napprezza l-fat li rridu iktar proporzjonalità għal banek iż-żar li ma tantx huma ta' riskju, l-affarijiet irridu qisuhom mill-lat ieħor. Anki jekk inneħħu il pizm fuq dawn il-banek imma dan il-pakket irid jifoka fuq dawk l-istituzzjonijiet li huma ikbar għalhekk iridu nindirizzaw eh, ma rridux naħol u eh, nintaffu regolamenti għalhekk aħna għandna l-emendi fuq is-sijar arar il rekomen l-OECD għanda leverage ratio ta' 5% u l-ICB e fl-2015 5% eh, hija eh, għanda tkun tajba qabla ma dak ta' 3% għalhekk l-emendi tagħha aħna rridu ngħidu li r-ratio għandu jkun proporzjonat. U dawk il-kbar rridu jirrispettaw l-average ratio ta' 6%. L-OECD jgħidu 4%, l-oħrajn kollha ta' 3%. Aħna ma nilqawx l-eżenzjonijiet u rridu nżommu ma' rekomandazzjonijiet tal-recalibration tal-average ratio ma nilqawx laqqas id-devjazzjonijiet minn standards internazzjonali fuq l-NSFR. Aħna ressaqna dawn l-emendi. L-istess għaltilek li mandux ikollu devjazzjonijiet laqqas imħasba wkoll li l-livell ta' palissa ta' tilek ma jkunx biżejjed biex intaffu il-kriżi bankarja li għatrit tiġi il-ratio ta' tilek għandu għek jola b'mod, bil-mod il-mod. Għalek għet niproponu fl-artiklu dejnu design A li ndaħlu kol għall ocs Cs u nżidu l-thresholds tal-GCs. Aħna ma naqblux mal-artiklu 326 tal-artiklu 72b l-eżenzjoniet eh, fuq il-punt 11 tat-tilek ma nistawx nużawa għax hemm ir-riskju materjali jeżisti dan fuq l TB naqblu mar Robert Serve, anke fuq il-fattur ta' scaling l-artiklu 51 b paragrafu 1 il-leverage ta' 65% mandiċ forsi mux tajba għal-banek kolla imma tajab li kunem scaling factor għal-banek ta' 40% u RBAs 80% eh, anki il-periodu jista' jasal sa' 3 snin fl-aħħar fuq l-SMIs u l-infrastruttura eh, naraw il-proġetti ma tantx naqblu ma dan, imma forsi rridu naraw li il-proġett l-aħjar proġetti jista' jibbenefikaw l-artiklu 501 A irrit jara wkoll il-pertinenza dan il-proġetti l-emenda wieħed Irridu u koll naraw il-banek u l-capital requirements tagħhom. Issa fuq il-CRD, il-capital guidance, għana maħniex perswazi li dan mux se taf jinaqqas il-setta ta' super, supervizur. U il-capital adequacy, em, eh, din tiġi imqisa skont il-kas Meta l-banek ikunu qed jonqsu jekk namlu eh, ċertu strumenti sendaj fuqom ma naqblux mal-artiklu wieħed 03 qabel ma jkunx hemm il-reviżjoni tal-policy framework tal-macro prudential. L-artiklu wieħed wieħed erba' wieħed A aħna ma, ma naqblux jiddispjaċina li l komissjoni trid neħħi il-proposta tal-BSR din kienet tkun leġislazzjoni importanti imħabba il-TBT. Għalek aħna nipruvaw, nerġaw nipruvaw anki għal dawk il-banek tal-retail u dawk tal-investiment. Aħna nemnu li mannix ninsow dan kollu. Nistennow bil ħarqa eh, diskussjonijiet fuq kooperazzjoni tal-futur. Grazzi. Thank you uh, for the Greens. Uh, Grazzi ħafna Sven Giegold issa għal-partit tal ħodur Grazzi Iva jena nishtiq li nitkellem fuq eh, il-pozizjoni ġenerali Tana tantem dettalji li aħna rridu naffaċċaw fin-negozjati iżda aħna naħsbu li dan il-Parlament għandu jerġa' jaħsiba darbtejn fuq l-istat tal-Unjoni Bankarja u illi isegwi d-dibattitu li tisir l kunsill Aħna minnaħa għandna l-ambizzjoni u lan intemmu t-lestija tal-Unjoni Bankarja aħna nafu illi dinħat tkun problematika minħabba it-ħassib illi jekk ikun hemm kriżi reġjonali allura in-nuqqas ta' eh, sistema ta' garanzija tista' tellef l-istabilità tal-Unjoni Ewropea u tista' twassal ukoll biex ikun hemm capital flood reġjonali. Apparti minn hekk aħna għandna kredibiltajiet differenti ta' sistemi ta' rizoluzzjoni u koll. U għal raġuni għanna bżon ta' risk sharing iktar b'saħħtu ħalli nistabilixxu iktar nagħtu iktar stabilta lill-Unjoni Ewropea biex dan ikun aċċettabbli iktar fuq livell politiku aħna għandna bżonn ta' iktar tnaqqis ta' riskju bħala mżuri milli rajna sista. Allura il-pożizzjoni ġenerali tagħna hija li aħna nixtiequ nwettqu t tlestija ta' l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja u allura nixtiequ li naqsu kemm jista' jkun ir-riski u fl-istess ħin aħna ma nibdewx ballejjanza li mhijiex tajba li tista' tneħħi il-korruzzjoni fil-Kunsill bej dawk li jixtiequ jimblokkaw il-progress u il-qsim tar riskju u dawk li jixtiequ illi naqsu l-progress fit-tnaqqis tar-riskju, risk reduction. Jina nista' nifhem li rapporter kellu approċċ simili ħafna. U naturalment dina xi ħaġa li aħna nil-qabis jieħu apparti minn hekk irridu wkoll nanalizzaw id-dettal u dak li aħna għandna bżonn u nemnu u għalijat hemm banek ħafna hemm ħafna banek ukoll taħt regoli globali li għadhom edin joperaw leverage requirements verament baxxi kważi ridikoli għal din raġuni aħna ntolbu għal ratio ta' leverage iktar oli l anka l-ikbar banek. U aħna qegħdin naraw illi ir-regoli li aħna implementajna anka wara l-kriżi waslu għal ħafna rekwiżiti ta' rapporti fil-fatt waslu għal regoli komplessi ħafna li mhumiex adattati għal parteċipanti iż-żar fis-suq u nixtieq ukoll li nirringrazzja wkoll ir-rapporter aħna eh, nirringrazzjaw tal-li semmih dan il-punt aħna ma nixtiequx li nagħtu livell inqas ta' sigurtà lil banek aħna dak li rridu li jkollna rekwiżiti tal-kapital iktar għoljin li qed ikunu eh, kalkulati ehm, pal leverage ratio un mbagħad nagħmlu skambju tagħhom ħalli naqsu b'mod ħafna għalli ħalli naqsu b'mod ħafna iktar radikali il-metodi komplikati ta' kalkulu għalli bekk nadattaw iktar għal ehm, banek iż u anka fuq l-alleanza potenzjali bejn is-CSU tal-Bavarja u uh, il-bank u il-partit tal-ħodor fil-Ġermanja illi jaqbel ma dan il-prinċipju aħna naqblu ma dawk e, unqorbu iktar li pożizzjoni ta' dawk il-banek illi qegħdin jiffinanzjaw l-investiment tal-ekonomija reali u aħna qegħdin nisimgħu min-naħa tagħhom illi aħna l-essi illi konnekta rekwiziti tal-kapital. jien iżda fl-istess ħin m'għandniex bżonn u dan mhux ħaj kontribwixxi laqas għall-istabilità tas-sigurtà ta' settur fin finanzjarju jekk aħna ħanpoġġu fuqhom l-obbligu ta' bosta rekwiżiti ta' rapporti din hija xi ħaġa illi mhix biss kwistjoni tal-Ġermanja. Il-Ġermanja veru li għad għandha ħafna banek żgħar u aħna kuntenti b'din is-sitwazzjoni iżda qegħdin nisimgħu l-istess pożizzjoni wkoll mill-Unjoni tal-Kreditu minn unjonijiet tal-kreditu u anka banek oħrajn, ġifiri aħna rridu naraw eżattament x'ħajkunu r-riżultati tal-regolamenti tagħna wara l-kriżi illi imbuttaw il-barra l-atturi u l-parteċipanti z mis-suq għataħna aħna għadin, ġifiri fil-fatt irid ikollna approċċ ħafna radikali anka fil-kuntest tal-fat li rridu naqsu l-pis ta' regolamentu fl-istess ħin niproteġu l-għan aħari tal-pakket kollu kemmu. U naħseb li rridu nitħlu iktar fid-dettal fuq għadi Sur Fox minħabba illi inti tkellimt ta' malajr ma' Sur Kamal net nħu gost li inti favur l-standards globali iżda fl-istess ħin nissuġġerixxi li jkun tkun irtarat l-emendat minn 104 li qiegħda titlob għal standards iktar baxxi fuq il-funding factor. Iżda din hija dan huwa suġġeriment umli minna ħati iżda parti minnek naħseb li flimkien irridu nippruvaw naraw li niddefendu l-standards internazzjonali u mhux kif hemm issuġġerit f'ċertu emendi li ndajfuhom minn flok. Marco Vallis. Grazzi ħafna, Sur President. L-emendi tagħna edin ipruvaw jirġaw jintroduċu possibiltajiet fl-ekonomija reali ta' miżuri li jistaw isolvu affarijiet li nasbu li kienu restrittivi ħafna anka fil-kuntest tal-banek illi taw is-self l-kumpaniż artu daqs medju, l-familja, ħna irridu. Insibu soluzzjoni ħlibek nerġaw nħedġu din it-tip ta' prattika dan it-tip ta' self minn flok ma naqtawlhom album e kif e, sar minħabba illi kien hemm wis obbligi aħna l-emendi tagħna kienu propju fukati fuq hekk. Jiġifieri l-estensjoni ta' supporting factor għal kumpaniż daqs medju mingħajr il-limiti massimi, l-introduzzjoni ta' supporting factor anka għal kumpaniji soċjali u anka għal proġetti fl-enerġija rinnovabbli E kif għal kollega Sven u għapart minnek nasib l importanti li fuq il-livell parallel ndaħlu sanzjonijiet għall-investimenti u kol brabta mal-karbonju u anka fuq supporting factor għall-infrastrutturi fiziċi u il-proposta li għanna ħna għanna depozizjoni daqxej xattika nistaw napoġġaw biss jekk din ħatkun qed referi għall-imprizi li huma sostenibli mill-perspettiva ambientali u soċjali għalhekk aħna xtlabna illi neskludu finanzjamenti illi huma marbutin mal-użu tal- fossil fuels aħna nasbu illi ir-risk weight ta' 50% għandu jkun applikata għas-self tal-familji per eżempju anka parti minn hekk aħna għanna konna garanzija u sigur tanka eh, fil-kas li jekk kunem risk weighting inqas minn 50% u anka il-garanziji mill-pagi, per eżempju, jew pensjonijiet li xi ħaġa komuni fl-Italja rridu jkollna trattament li jkun iktar baxx ta' risk weighting ħalibek naraw li ma jkunx jekk ma jkunx hemm xi riski kbar, ma naħsbux li huwa xira li aħna noqtlu jew noħon usu il fejn m'hemmx riski kbar. U anka il leverage vinkolanti għandu jkun introdott iżda dan għandu jkun dejjem adattat skont il-level ta' exposure tal-leverage u aħna naħsbu li għandu jkun hemm coefficient ta' 3% u 6% għal dawk il-banek li għandhom iktar espożizzjonijiet għoljien u 12% għal dawk il-banek li għandhom iktar espożizzjoni jerġa'. Aparti minnek aħna nipproponu illi jkun hemm ċertu bidli tal-coefficient ukoll tal-effettività ħalli jkollna buffer għal dawk il-banek li huma esposti għal iktar derivattivi. L-stocks jistgħu jizidu b-6 disa jew 12 fil-mija skont l-espożizzjoni direttivi li jkunu iktar għoljin minn 8 10 jew 15 fil-mija. Naħseb li dawn il-banek jistgħu jkunu esposti għal riski ta' likwidità ġifieri m'hemmx għalfejn li aħna nistgħu nibdew b'dan ir-rimedju fuq eh, l-artiklu 57 aħna nitolbu li jitneħħa l-artiklu kollu kemm minħabba li qed jiftaħ il-possibilità li jkun hemm sanzjonijiet aħna kontra dan minħabba li dinja dispożizzjoni tista' tnaqqas l-istabilta u twassal għal riskju sistemiku importanti ħafna minħabba li l-banek palissa qed naraw li għandhom ħafna titli statali ħafna direttivi eh, statali u dinja pożizzjoni verament mhix tajba fuq eh, CRD naħseb li bħal membri l-oħrajn tal-partit tal-ħodor aħna rridu ikollna u kalkolu għabbażi tal-, -tal pagi ta' top, ta top management. Fuq CRR 2 aħna rridu jkollna riski sistemiċi ħalli bekk noqogħdu attenti x'tip ta' eh, pisa npoġġu fuq il-banek. Il Daw kienu ftit mill-punti ewlenin li aħna xtaqna insemmu. Il-rapporter kien lest li jiddiskuti maħna anka il-kollegi l-oħrajn u nittama illi mill-din il-proposta tal-Parlament Ewropew nistaw noħorġu b'xogħol tajjeb li jistajjen l-ekonomija reali minħabba li dan huwa Wasalna fi stadju fejn għandna bżonn li nistimulaw iktar id-domanda ġifri ma nistgħux inxekklu jew noħon u wis il-banek b'rekwisiti wis stretti. Grazzi. Grazzi ħafna Marko Zanni issa. Grazzi. Sur President, grazzi anka jiena minnaħa tijaj l-rapporter minħabba li fuq ċertu punti nasib li l-proposta tal-bidu hija tagħmel ħafna sens u allura hemm lok biex nagħmlu aħna biċċa xogħol tajjeb u fuq l-oħrajn għandu jkun hemm bżonn ukoll ta' medjazzjoni iktar wiesa għal xogħol iktar fid-dettall li jrid isir u anke jekk l-approċċ li kienet jintuża fil-bidu naħseb li kien tajjeb li jkun hemm iktar kooperazzjoni wkoll mal-gruppi kollha mela fuq l-anijiet ewlenin illi aħna għandna fih dan ix-xogħol tagħna. Mela, aħna nixtiequ li sistema bankarja tagħna u s-sistema finanzjarja tagħna ħadd iktar bsaħħita, iktar tajba biex tiflaħ xoks li tista' taffaċċa l qoddim mhux biss hekk iżda anka biex taħdem fuq il-prevenzjoni u din hija stedina biex aħna niffukaw fuq il-fatturi ta' prevenzjoni għal kriżijiet sistemiċi fil-settur bankarju finanzjarju aħjar hekk milli kieku noħolqu iktar strumenti ta' assorbiment ta' xoks wara li tkun seħet il-kriżi. Jiena naħseb li din hija l-linja gwida li aħna rridu insegbu fil-ħdan xogħol tagħna. U naħseb li t-tieni għan li xi ftit minna qegħdin isosnu u qegħdin iħadnu u naħsbu li importanti wkoll huwa li aħna noħorġu regolament li fil-fatt ħareġ f'perjodu ta' kriżi ġifiri forsi sar malajr u ukoll b'tali mod li jista' jkun iktar sempliċi u li jista' jkun applikat b'mod faċli. Dan huwa difett Difett li aħna sibna wkoll anka fir-regolamentazzjoni l-ġdida illi saret biex aħna nistgħu naffaġġaw dawn il-kriżijiet bankarji. Aħna lantana kien illi aħna nagħmluha iktar faċli, iktar faċli biex tifhimha kemm għaċ-ċittadin kif ukoll għall-banek u anka fuq kollox għall awtoritajiet illi huma mitluba biex jieħdu deċiżjonijiet u mhux dejjem kienu f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jinterpretaw dan ir-regolament daqshekk kompless biex imbagħad jieħdu deċiżjoni. Malaj malaj fu l-iktar punti importanti għal grupp tiegħi, pereżempju, il-suġġett tal-leverage ratio Naħseb illi dan jorbot ukoll mal-għan li għadni kemm semmejt. Il-leverage ratio huwa leverage pjuttost sempliċi, faċli li tifmu u faċli li biex tikkontrollaħ u tivverifikaħ ukoll. Ġifieri naħseb li jista' servi tajjeb bħala ehm, kejl ta' kemm bank jista' jirrappreżenta riskju wara l-kriżi tas-sena 2013 saret xi ħaġa pożittiva min-naħa tal-banek fit termini tas sistemi biex aħna nżidu xi ftit il- perċentwal tal-coefficient tal-leverage ratio, iżda dak li sar ma kienx biżżejjed fċertu pajjiżi fis-settur bankarju, speċjalment il-banek il-kbar, għandhom coefficient um, ratio wis uh, oli u allura riskju għadu oli ħafna u naħseb li dan jista' jola iktar ukoll anke biex ikun hemm settur bankarju tajjeb u li kunem u kol level tajjeb ta' compliance li il-banek jistaw umbat jitfaw il-pis tal-ispejjes fuq il-konsumatur ħari sa fuq l-ekonomija reali jena nasib li dawn huma punti fejn l-approċ tal-relatur nasib li kien approċ verament pozittiv nixtieq li nitlob li jsir passiħor ġifiri li aħna naqsu l-assorbiment tal-kapital anka f'dak li għandu xieqsam ma l-assorbiment tal-kapital u tal-riskju anka minnaħa tal-familji ġifiri li tukolna approċ ħafna iktar flessibli fil-pajizi kollha ta' żona euro aħna din naraw li s-suq tal-proprjetà issa reġaħa ir-ruħ minn livelli minimi ġifiri l-livelli ta' garanziji qed ikun implementat u aħna rridu niżguraw li jkun hemm livelli ta' kapital marbutin ma' garanziji regali anka brabta ma' non-to-value. Ġifir jekk ikun hemm riskju minimu, naħseb illi allura il ratio għandu jkun u l-pis għandu jkun ħafna inqas qawwi anka l-assorbiment tal-kapital. Daw kienu ftit mill-punti ewlenin li aħna nixtiequ li naħdmu dwarhom mal-rapporter nittama li nkun nistgħu naħdmu fuq dawlanijiet ħalli li s-settur bankarju jkun iktar stabbli u iktar sempliċi. L-aħħar punt jek tippermettu li anke fuq il-banek żgħar jiena naqbel ma dak li intqal mill-kollega tal-Partit tal-Ħodor Sven Gigold naħseb li rridu noqogħdu attenti biex ma npoġġux wis eh, piżijiet fuq dawk il-banek iż-żar li mhux qed jirrappreżentaw riskju sistemiku, iżda fl-istess ħin iridu noqogħdu attenti għall-interkonnessjonijiet li qed jirrappreżentaw dawn il-banek iż-żar li forsi huma weħidhom mhux qed jirrappreżentaw riskju, iżda minħabba dawn ir-rabtiet u netwerk li għandhom ma' ħaddieħor iva jekk huma jfallu jista' jkun hemm il-possibilità ta' riskju sistemiku. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sander. Grazzi, President, jena u koll nishtiq nir rapporter għal dawn l-ewwel proposti tiegħu. Dan il-pakket bankarju u jikkonstitwix wieħed mill-ikbar l-iktar proposti leġislattivi minn dan il-mandat għalhekk iridu naraw kollha stabilità, naqsu r-riski, dejjem ġifiri u kol ma ninsawx li namlu l-deċizjoni taqlin biex nifavorixxu ix-xogħol u tkabbir irridu nqisu u kif diġa li hemm ċertu regoli internazzjonali li rridu napplikaw minajr ma namlu trasposizjoni taħħom fil-liġi Ewropea. Nixti jiena insemmi numru ta' punti l-ewwel net ġifiri, riskju tas-suq ma naħsibx li dan kellna indaħluh f'dan il-pakkett bankarju. Il-Kumitat ta' Basel f'Diċembru li għadda qal se jkompli jiżvolġi u jaħdem fuq il-punti eh, prinċipali fuq l-FRTB per eżempju u jinkludi u koll ta' redivizjoni biex jintroduċi emendi iktar tard meta aħna ikonna l li nistennew ġifiri l-eżitu ta' dan il-Kumitat ta' Basel. L-Unjoni Bankarja jina naħseb li wasal il-moment biex nirrikonoxxu l-avvanzi li għamlet din l-Unjoni biex nqisuha wkoll bħala ġurisdizzjoni waħdiena li tagħti il-possibilità supervizorji li li tagħmel l-eżenzjonijiet inkwantu għal kapital, il-likwidità tal-banek dawk li jon garanzija sa' 50%. Da rridu ukoll Meta il- il-kalkoli irridu naraw li kunem fin finanzjament stabli u kol għall-assi ta' derivativi. Rridu naraw li ma jkun sem simetrija u kol dwar l-eżenzjonijiet li nsibu eh, fl-artiklu numru 2 tal- CRD dawn irdu jkunu nominali għaxek permettu li kunem diversità tal-istituzzjonijiet ma naħsibx li rridu namlu eżenzjonijiet u namlu kategoriji għax dan iġib innuqqas ta' stabilità legali. Issa fuq il-proporzjonalità Is-sistema bankarja Ewropea hija eh, diverġenti. Ejja naraw li ma jkonniex frammentazzjoni ta' single rule book. Imma rridu noqogħdu attenti għal dan għax hekk nipproponu versjonijiet simplistiċi wis tal-NSFR jew nautorizzaw li dawn il-banek li jistaw jkollhom miżuri ta' proporzjonalità u jużaw modelli interni. Ġifri jekk il-banek jistaw jizviluppaw il-modelli interni tagħhom, jina naħseb li tkun ħaġa tajba li nqisuhom. U għalek ma, ma titħolx il-proporzjonalità f'dan kollu, jekk ikun hekk, grazzi ħafna. Thank you. I, we don't have other Grazie, mwet nara li ħadd li għandu kont kommenti l-KHDI sar rapporter. Nishtiq illi nirringrazzjawkom ħafna l kommenti kollha, issa nixtieq li norbot ma dak li għadu kemm intqal l-aħħar, ma naqbilx jiena ma din il-biża illi aħna nistgħu ikollna kondizzjonijiet iktar sempliċi li jistgħu jibbenefikaw il-proporzjonalità anka fuq l-NSFR. Aħna għandna kalibrazzjoni iktar differenti wkoll fuq dan. Dan ifisser illi jistaw jwaslu żewġ tipi differenti ta' data iżda il-kalibrazzjoni li aħna għanna għawek jista' jwassal għal bilanċ, bilanċ fil-kalibrazzjoni u iktar faċli, iżda jkun iktar eh, problematiku fl-istessin sa fuq sistema interna l-proposta tiegħi diġà da eh, tipprevedi u anka il-proposti ta' Sur Gigol per eżempju qed imorru lil ilm milli aħna ħajkonna ċertu standard speċifiċi li waslu biex l-istituzzjonijiet żgħar ikollhom kriterji differenti aħna għedna illi lebda istituzzjoni manna eh, jibbenefikaw mill-modelli interni jina naħseb li fil-kuntest tal-proporzjonalità naħseb li l-modelli interni ma, ma fil-ftin lan ta' proporzjonalità. Nirringrazzjakom bil-kol tal-ħafna proposti li jintom ressaqtulna naħseb li din id-diskussjoni li aħna kellna kienet verament importanti dawn huma bosta punti li jintom semmejtu naħseb li tħanna u kol fid-dettal iżda il-pozizjoni jew l-enija li jintom semmejtu il-kol kemm intom illum naħseb li permettinna li aħna naraw li meta naslu l-votazzjoni grazzi għal kompromissi ħajkun hemm maġġoranzi kbar, ġifieri ħajkun hemm eh, forsi differenza fil-pożizzjoni li ħad jieħdu intom fuq daw il-kompromessi iżda fl-istessin naħseb li għandna possibilta li aħna jkollna mandat b'saħħtu ħafna Anke fin negozjati tagħna mal-Kunsill u naħseb illi nistgħu nkomplu naħdmu wkoll iktar bejnietna m'għandix dubju ħarna xina niftemu qed nistenna bil-ħerqa li konna iktar diskussjonijiet bejni ta' nirgrazzjakom ħafna ta' din id-diskussjoni li kanna. Grazzi, grazzi ħafna. Iva naħseb li verament kienet diskussjoni rikka ħafna u siwja ħafna u qed naraw li kien bosta sensitivitajiet differenti zda fl-istessin forsi aħna ma' nistgħu naraw ukoll potenzjal għal iktar kompromessi ġifieri qed inħossni illi qalbi iktar qawwija jiena fuq din din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' suċċess u tista' tippermettilna għal darba oħra biex nippermettu t timeline tagħna. Ġifieri nivutaw flikon fil-17 ta' Mejju fil-BRD Jider li għatfadal ħafna, zda ma naħsibx li għatfadal ħafna minħabba l-stadju ninsabu fe palissa ġifri ħajkun hemm bżonn ta' ħafna xogħol fi dan il-shadow meetings u anka diskussjonijiet. Istat nibdew bażi tajba ġifieri grazzi l-rapporter u l-shadow rapporters kollu. We can now move to them. Mela nandu s l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Il-parti ta' skrutinju tal-att delegati u l-miżuri ta' implementazzjoni. Dan huwa il-35 slot konsekuttiv f'35 xahar. dan huwa tajjeb għal titjib ta' trasparenza u l-effikaċità ta' rwol ta' skrutinju tagħna f'dawn il-punti leġislattivi da' stant kruċjali. Illum sejrin nibnu diskussjoni tagħna fuq il-parir xjentifiku finali għall-evalwazzjoni ta' xi elementi mir-regolament ta' short selling għall-2012. Għabbaż li dan il-parir ikun interessanti li nisimaw minn eżma u l-Kummissjoni x'inhuma l-konklużjonijiet prinċipali tagħhom fir-reviżjoni tar-regolament. Fil-waqt illi l-parir ta' ezma trastaqbess l-Kommissjoni f'Diċembru ta' stana li għaddiet aħna nilqaw kwalunkwe opinjoni illi jista' jkollha ġasa minn issa l-Kummissjoni fuq il-passi li jmess atlet pedamenti għal short-term bans, il-trasparenza tan-net position, u il rekwiżiti ta' trasparenza u r-rapportar. Tresqet nota ta' informazzjoni mis-segretarjat ta' ikon lil membri tagħha. Il-fajl ġi konkluż issa naf illi Filip ħajkun qiegħed jieħu ħsieb minnaħa ta' ikon nilqa il-kollegi mill-Kummissjoni minn Diġi Fizma u naddilhom il-mikrofonu għall-introduzzjoni fil-qosor fejn nitolbu il-liżommu mal-limitu ta' 5 minuti għal kull wieħed minnkom l-ewwel nett ejja nisimgħu minn eżma sabiex nkunu nistgħu nisimgħu il-parir tekniku tagħhom. Elena, jekk jogħġbok? Thank you very much, Chair. Um, good morning. Grazie, President. Eżis, membri tal-Parlament, Sinjuri. Lodwa tajba. Grazzi tal-istedina biex nkellimkom hawnhekk dwar il-parir tekniku illi tat ezma fuq l-elementi ta' regolament għax short selling. Huwa ta' pjaċir għalija illi naqbel illi naqsam daw il-ħsibijiet magħkom illi provajna naqdu na fl-esperjenza tagħna sa issa fuq is-supervizjoni u l-implementazzjoni ta' regolament ta' stat ta' sfida ċevejna mandat minn Kummissjoni f'jannar tas-sena li għaddiet fuq il-parir tekniku tagħna dwar xi elementi ta' short selling illi ġew Regolament li ġie applikabli f'Novembru tal-2012 aħna palma għal ċer eh, tajna il-parir tekniku tagħna f'Diċembru. Il-parir tekniku foka fuq tliet suġġetti l-ewwel net l-eżenzjoni mill-market making activities u d-definizzjoni ta' market making il-proċedura għal restrizzjonijiet għal medda l-qasira fuq xor selling u t-tielet il-messaġġ ta' notifika. Mela, fil-prep Parazzjoni l-istija tal-parir ħana provajna fini ta' trasparenza u l-promozzjoni ta' supervizjoni ta' rekwiziti jridna nizguraw illi nevitaw il-riskju ta' ċirkonvenzjoni. Wettaqna stħarriċ tal-autoritajiet eh, nazzjonali kompetenti għas suġġett biex naraw dan kif ġi implementat fil-prattika u għamilna anki konsultazzjoni pubblika palma spiegajna. Irċevejna numru ta' tweġibiet madwar 20 fuq il-konsultazzjoni u minħabba il-feedback limitat u anki minħabba illi mifid tnejn daħal fis seħħ mit-30 ta' jannar hemm isma' fejn forsi neħtieġu ta' tiġdid li rakkomandazzjonijiet tagħna. Bl-implementazzjoni tagħna hemm mifid mifja ħajkonna idea aktar ċara tal-kwistjonijiet anki bil- record keeping u r rapporti ta' trasparenza ħajkun hemm internalizers interni wkoll u rridu nifmu aħjar dwar il-market making f'kuntest ta' MIFID. Issa qegħdin nibdew nieħdu l-ewwel indikazzjonijiet fil-fatt nista' nwieġeb dwar dan iżjed tard. Mela dwar l-ewwel suġġett tal-ġifieri dak tal l'eżenzjoni mill-market making, il-Pariġ ċentifiku tagħna irrakkomanda sitt affarijiet differenti l-ewwel net, żamma ta' differenzjazzjoni bejn definizzjoni ta' market making activities taħt regolament ta' short selling u definizzjoni ta' market makers f'Mifid 2. Id-definizzjoni għandha tkun iva differenti it-tieni rakkomandazzjoni għal market making activities fuq venue fil-fatt għandu jkollok sieda ta' wieħed mill-market making venues fejn il-market making ikun qiegħed iseħħ. It-tielet net għadna illi għal market making tal-OTC l-ebda sobija ma tkun rekwiżita. Aħna irrakomandajna li nestandu l-ambitu tal-applikazzjoni li jinkluzi anke strumenti illi huma eqreb ma l-istrumenti illi huma kopruti bħal f'convertible bonds u, u dejn tal-kumpaniji l-ħames net proponejna introduzzjoni ta' rekwizita rapportar għal market makers forma ta' twissija lill awtoritajiet kompetenti fejn huma għandhom natural position importanti għal tul ta' żmien dan jippermetti lill awtoritajiet illi jagħmlu supervizjoni tal-użu tal-eżenzjonijiet L-ħarnet aħna proponejna l-introduċu proċedura ta' notifika biex neżentawa sabiex neżentaw minna sabiex tkun iktar li għall awtoritajiet kompetenti għal dastant mod iżjed effettiv ta' kif ikonna notifika. Issa dwar it-tieni suġġett ta' restrizzjonijiet fuq short selling kien hemm nuqqas ta' evidenza minħabba l-effettività ta' dawn il-miżuri. u anki applikazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan u l-ambitu limitat ta' dispożizzjonijiet il-koll għandhom impatt. B'dan kollu f'kuntest aħna fil-parir tagħna nipproponu il-inbidlu l-iskop minn ban minn proibizjoni ta' short selling għal proibizzjoni ta' show positions jew żieda fil-dawk eżistenti għal dastan sama l-istess għal miżuri tal-medda twila għal mar għal short selling mhux proibizzjoni assoluta zda restrizzjoni fuq iż-żieda tan show position. Aħna proponejna l-autoritajiet kompetenti tal-iżjed swieq eh, rilevanti biss tal-likwidità tal-istrument jistaw jadottaw proibizzjoni temporanja. Dan japplika l-investituri kollha rispettivament mill-pajjiż ta' oriġini u m'għandux ikun hemm possibilità għall awtoritajiet kompetenti l-oħra li jopponu dan. Nasbu li dan huwa xira minħabba il-miżuri eżistenti u il-miżura fil-fatt tagħmel affarijiet effettiva hekk it-tielet net nipproponu il nlimitaw l-istrumenti għal shares għal lisma isma u d-dejn sovran. L-aħħar punt ta' parir kien it-trasparenza tal-rekwiziti tal-rapportar u il natural requirements. Hawnhekk għandna bżonn numru ta' numru ta' talbiet la' għanet t-samma tal-thresholds kif jeżistu bħalissa notifika jiġifieri 0.2 notifika lill awtoritajiet kompetenti u 0.5% għal disclosure pubblika ma rridux nimponu ebda rekwiżit fuq l-awtoritajiet kompetenti biex jippubblikaw b'mod perjodu il natural positions għal l-emitturi It-tielet net niproponu illi kunem fejn il kunem cross notifications ma jiġux notifikati u iktar tard mit ta' u sawar nofsenar l-għada u publikar is-sitta ta' flaxija. Niproponu nistabilixxu obbligu, sistema ta' obbligu ta' rapportar biex innaqsu il-pis mill- il l-emittur u niffaċilitaw l-aċċess tal-informazzjoni. Il-ħames aħna proponu li l-kwistjoni tal-kapital għal-fini ta' kalkular ta' net short position għandha tkun pubblikata fuq, fuq informazzjoni disponibbli pubblikament. Punti ieħor dawk li notifikaw għandhom jużaw l-LEI, Legal Entity Identifier, sabiex jiċċaraw illi hemm ċarezza fin-notifika u sabiex din tiċċara anke xogħol għas-supervisur sabiex u l-aħħar punt aħna nipproponu l-metodu nominali għal kalkular tan-net positions u d-dejn sovran għal l-istrumenti spottu ta' derivativi dawn fil-qosor huma rakkomandazzjonijiet li aħna edna fil-parir dwar it-tlet suġġetti li aħna ġejna mitluba nitkellmu dwarhom aħna l-estin wieġbu kwalunkwe mistoqsijiet la' fikolkom. Thank you very much. Now Mela, grazzi l-Kummissjoni. Yes, thank you very much. Uh... Iva, grazzi l-odwa tajba l-kulħat. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw l ezma għal din l-analiżi dettaljata u maraw il-punti kollha il speċifikaw fil-mandat l-iktar importanti il-kriterju ta' sħobija għal eċessjonijiet tal-market making. Punti oħrajn dwar l-eċezzjonijiet tal-market making aħna rajna b'interess kbir parti mill-evidenza empirika fir-rapport dwar l-usu reali tal-regolament ta' min jgħid illi dan ġi użat 46 darba fl-istorja tiegħu minn żewġ NCAs fl-Italja u fil-Portugal u ġi użat biss brabta ma' isma u qatt brabta ma' dejn sovrana illi jekk niftakar sew kienet il-mira prinċipali tal-istrument għal-astant apparti minn xi adattazzjonijiet tekniċi il qegħdin jiġu proposti minn eżma aħna bħala Kummissjoni ħanatu titwila ċara l operazzjonijiet ta' dan ir-regolament biex naraw jekk jimmirax realment it-ħassib illi kien hemm inizjalment fuq livell tekniku eżmalu sew iva jaħdem tajjeb iżda fuq livell ġenerali għandna nkunu kawti biex naraw il-għala dan għat maġi applikat l-udjenza prinċipali tagħha biex ngħidu hekk illi ħsibna f'jama tal leġiżlajna din hija kwistjoni illi għada ma trattata fir-rapport ezma din mhux kritika lejn ir-rapport għaliex aħna din il-mistoqsija ma staqsejniex Iżda l-mistoqsija meta tara evidenza statistika dwar fejn ġi użat u fuq liema strumenti ġew użat, il-mistoqsija hija ovvja. Issa dwar skadenzi u follow-up aħna ħanistudjaw il-parir tekniku palma l-kol tafu ninsabu tard fil-kalendarju leġislattiv tal-Kummissjoni fadlinna 20 xar fil-mandat u ħajkun hemm ħtieġa ta' mandat leġislattiv illi huwa bħalissa kemm xejn dubjus minħabba l-istadju pjuttost tardif ta' din il-proposta. Għana ħan naraw jekk xi wħud mill- Eh, tibdil u titjib tekniku jistax isir eh, fuq livell sottoleġislattiv il għaliex forsi ċerta bidliet jistaw isiru fuq livell 2. Grazzi ħafna. Iva, għandu jiġi konsiderat ukoll il-fatt illi ħana dak il-ħin konna fi żmien ta' kriżi ta' dejn sovran. illi fortunatament ġi kontenutu muqqaf. Ma nafx jekk għaddix biżejjed żmien illi ngħidu illi minħabba miżuri ta' l-ECB u oħrajn m'għandix bżonnu il għaliex bużajniex għadha sa' mustanużaw għizda xinċek ikollok kriżi ta' dejn sovran. Mela, Filip issa. Roberto, I was looking at you. Robert, kont jgħat nħares lejk meta il-reprezentant tal-Komissjoni kienet jitkellem li xna ma nafx. Jekk inti għax tara l-Financial Times. Jo taqrax il-gazzetti affattu. Illa għaliex jina naħseb li l-kriżi tad-dejn sovran ġiet solvuta barar tal-likwidità. Ovvja li qatt ma ntuża, Intik parir li kultant żmien tifli gazzetta biex taraf li ma kontest edin noperaw u hekk tinduna induna ir-realtà x'inhi li ngħixu fir-realtà u mhux f'bużdieqa. Bil-politika tal-ICB huwa impossibbli illi tuża l-istrument, irridu naraw x'inniġu għal-fatti meta nifaċċaw il-kriżi. Għandi rispett kbir għall-Kummissjoni. Iżda naħseb dawn it-tip ta' kommenti il-Kummissjoni tuqqaħħażu fjett. Għandi interess serju f'dan. Għandi mistoqsija lill-eżma. Għaliex dak li qed minħabba it-tħul fis-seħ ta' Mifid 2, inti taf għandek tirrivedi rakkomandazzjonijiet tiegħek. Din hija rakkomandazzjoni wiesa fejn tajt tamil xejn għalissa stenna jew jastqarija immirata nixtieq inkun nafa. Jekk għandniex nistennew għal iżjed analiżi mill-istituzzjoni tagħkom qabel nibdew nimxu. Mela, jena għandi mistoqsijiet fuq rakkomandazzjonijiet. Mela, l-ewwel nett. Isir ħafna rakkomandazzjonijiet inklużi bidliet għal formulazzjoni ta' xi artikli titjib ta' xi linji gwida mill its jew inkella talba ta' oti ta' mandati oħra ta' livell wieħed. U nixtieq inkunna fil kommissjoni x'taħseb ir-rappreżentant diġà tkellem ftit iżda nixtieq inkun nafu eżattament l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni x'inhuma fil-ħruġ ta' proposta leġislattiva biex nikkonsidraw dan kollu, li wħud mir rakkomandazzjonijiet ta' eżma jeħtieġu il-proposta leġislattiva da stant imsosija il-Kommissjoni. Għana kon interessati naraw il-parir tekniku fejn ezma għedin jibidlu l-ambitu tal-proibizjoni biex jiprevjenu ċirkonvenzjoni tal-kummerċ OTC. U għadda stand bil-bidla lejn proibizjoni għax short selling fuq proibizjoni ta' bidla tal short selling, biex nistaqsi kemm li lazma kif ukoll il-Kummissjoni jekk huma mhux konxi ta' każijiet ta' ċirkonvenzjonijiet u kemm huma estiżi dawn il ċirkonvenzjonijiet mela Msostjar il-Kommissjoni u tnej l-lezma. Grazie ħafna. Markus? Ja, vielen Dank äh, für die Ausführungen und die Vorstellung. Grazie ħafna ta' daw l-ispiegazzjonijiet u l-kontribuzzjoni fuq dan ir-rapport jiena naħseb li dak li qal sur Lud vera konferma l-fatt li aħna antiċipajna lura l e liġi u sovereign bonds ma irnexxina nikkonfermaw naħseb li dan jista' il-soluzzjoni tal-problemi tista' serra fuq liġijiet tajbin li kellna u mhux biss fuq l-injezzjonijiet tal kapitali jiena naħseb illi issa ninsabu fażi pożittiva allura kontent li l-proposti tal-eżma mhumiex qegħdin jipproponu li jkun hemm bidla radikali iżda bidliet żgħar tekniċi. Naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti u naħseb illi anka jekk niftakar diskussjoni li aħna darba kellna. Inti kont eh, fil-fatt eh, bassart il-ħa tispiċċa d-dinja za d-dinja ma spiċċaċ, ġifi ħaġa tajba. Aħna minnħa tal-izma din naraw li hemm miktub li fil-waqt li kienet qed issir l-analiżi il eh, barek sistemiċi internalizzaw dawn il-bidliet u fl-istess ħin hemm ċertu affarijiet li ma kinux għad-dispożizzjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet allura jiena nixtieq insaqsi jekk ma jkunx hemm l-informazzjoni disponibbli kif ħanamlu biex nagħmlu l-analiżi naħseb li tkun ikun aħjar li kieku jkun din l-informazzjoni sa fil-kuntest tal-mifid 2 illi bidlet l-istruttura tan negozjat jiena nixtieq nkun naf eżattament x'tib ta' miżuri qegħdin tipproponu fuq hekk. Fuq short term bans u trading jiena naħseb li l-eżmeda tipproponi li aħna rridu noħorġu bix short term burns u illi konna affarijiet li jistaw jitqisu wkoll fil-kuntest ta' l-indiċi u l-investituri ta' f'dan il-kuntest. Allura jiena nixtieq nisaqsi kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn il nuqqasijiet U anke fuq il-bond statali naħseb li dawn iridu jitjiebu ħalli bekk naraw li verament illi anka ikunu koperti it-tnaqqis radikali ta' prezzijiet. Importanti li jkollna data xjentifika li tkun qiegħda mhux biss issarra fuq affarijiet li huma li jinwis jew baxxi wis, jiġifieri jista' jkun hemm fokus partikolari fuq tnaqqis tal-prezzijiet mod radikali. L-eżma qiegħda tipproponi li jkun hemm sistema ta' ncas li qiegħda bħalissa dvarja li għandu jkun hemm iktar Eh, tnaqqis ta' riski f'dan il-kuntest jiena nixtieq inkun naf il-finanzjament minn fejn jiġi ta' din is-sistema u mill-kontribuzzjonijiet tal- awtoritajiet autoritajiet tal-istati membri kif sar sissa jew inkella kontribuzzjoni naħa tal-parteċipanti tas-suq daw kienu kommenti tiegħek. Thank you. Grazzi ħafna. Sur Kamal. Sibta għat titkellem inti fisem l-SND, grazzi tal-li sejjaħ tismi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-klim ġentili tijak, jgħajt sur Kamal li kunu minna mikrofonu. Mela, jina niftakar illi meta ħarġet regolament ta' xogħol li ma jidniex nittrattaw taħt l-AMD. Imbagħad għadna ejja jkollna regolament separat u jien niftakar fil-fatt rrit ehm, jitratta l-CDS sovran separatament. Dawn fil-fatt ma konniex eżattament nafu s-situazzjoni ta' CDOs u CDS kif għandha tiġi trattata l-aħjar mod. Mela, dawn l-istrumenti fl-ħar mill-ħart tkun għadin naraw l-istituzzjoniet finanzjarji li ma kienux qed jagħmlu biżejjed dispożizzjonijiet tat-telf. U dan l-istrument huwa l-mod ta' kif trattajna din il-problema. Mela, aħna bħala SCR napoġġaw il- xewqa tal-Kummissjoni għal riviżjoni tal-iżvilupp u nilqaw il-kummenti ta' ESMA. Joġobna l-iffukar tal-likwidità tas-suq u li nitolbu l-ezma l-parir tekniku. Kien interessanti illi nara il dizapunta ezma fil-feedback limitat li rċevejna. Għana nħossu punt kruċjali punt li semma Filip huwa anki l skadenzi tempistika minħabba mifid tnejn li għadu kif daħal fis-seħħa. U illi esma ma kellhomx biżjed informazzjoni dwar il rapportar u l-obbligi ġodda ta' trasparenza artikla 25 u 26 u lanqas dwar ir-reġim il-ġdid jew dwar il-internalizzar sistematiku għal dastanz. Sewx mistoqsijiet qabel ngħaddi għal punti oħra kemm taħseb fadlenna żmien biex nefalwaw dan l-impatt rilevanti u x'issa forsi jirriżulta lilin. Fil-fatt x'ista li ma tafx ma tistax tbassru Iżda, x'possibiltajiet taraw li jista' jkun hemm issa dwar id-differenzjazzjoni ta' market making activity taħt wieħed u ta' market maker taħt erba wieħed seba ta' mifid tnejn huma distinti u eżma tixtieqhom hekk. Għal-dastant, jekk jibqa' jkun hemm likwidità għas-suq, eh, naraw illi eżma ċermenz tagħhom u reviżjoni sabiex ċerta attivitajiet ta' market making għalli jitwet u fuq l-OTC benefikaw mill-lizenzjoni u l-lizenzjoni tkun estiza biss għal OTC puri. Fejn l-evidenza li l-OTCs u derivatives huma taħsara għas-suq u għal daqstant hemm bżonn ta' din il-bidla fil-projbizzjonijiet tal-medal qasira U x'inhi rabta bejn il-proibizzjoni u l istabilta il għaliex kien hemm konklużjoni mill-rapport illi dawn it-tnejn mhux neċessarjament marbuta, anzi jista' jkun hemm probabilità ogħla ta' default. X'inhu r-raġunament hemmhekk? Biex inkun naf eżattament intom x'naħsbu għaliex kultant inkunu nafu illi qegħdin nispekulaw meta nitrattaw affarijiet li ma nafux proposal that a national competent authority with the most liquid market in a share can unilaterally impose a ban on all member states. Mela, fil-fatt l-istati membri għall-autoritajiet u l-autoritajiet tagħhom ma jistax ikunu dan kif qed jaħdem fil-prattika? Xinu ma l-konsekwenzi li u taħsbu li fil eh, swi finanzjarji fl-Ewropa jistgħu jiġu affettwati? fuq il-likwidità fis-suq, kif dawn ir-rekomandazzjonijiet se jitejbu il-likwidità issa? Il Meta nsemmu il-mifit 2 minn jannar, l-interplay. Se jkun hemm problema fuq il-compliance il-lista tal-shares eh, anki ġifiri il-Financial Instrument Database. Peress li l-aġġornar isir kull jum naraw li l-strumenti li ħor jiġi aġġornat kull sentej, ġifiri se jkonna fti diskrepanza hawnhekk kif nistaw naraw li konna compliance bil-regolament li jkun fuq medda qasira ta' żmien? nifem u kol li jekk ikunem aġġornament tal l-lista ta' shares eh, suppost se sir issa dal-waqt imma jekk eh, revizjoni biss kull sentej sa l-2020 musa se jkonna xejn ġdid fimċ rritnejt ngħid jew inkella jiena ma fimċ eżattament x'inhu l-għan ta' rekomandazzjonijiet li għettit li inti semmejtilna. Grazzi, grazzi ħafna. Aw xi ħadd ieħor? Jiena m'iniex responsabbli ta' din id-dossier, imma dwar trasparenza, il-mekanizmu ta' trasparenza, dak li msejħet ninsejħu tree shoulder. Imma naħseb kellek bizzejiet mistoqsijiet, kellkom bizzejiet mistoqsijiet, nibdow minn ezba. Iva, grazzi ħafna, grazzi għal dawn il-mistoqsijiet kollha. Ħan ipprova eh, noħodhom waħda waħda biex nibda fil-parir li tajna dwar il-bżon ta' short selling ban imħabba il-mandat aħna ma tajniex parir fuq il-proibizzjoni fuq medda twila ta' żmien u kena xi tnax proibizzjoni fuq medda twila ta' żmien minn minn daħal minn tliet pajjiżi u dawn kellhom x'jaqsmu eh, l-iktar ma' shares imma il-46 kienu eh, proibizjonijiet fuq medda qasira ta' żmien biex, biex niċċara. Kien intom qed turu l-interess fuq l-introduzzjoni ta' mifid numru 2 li se timbeda. Għanna ma naħsbux li se nerġgħu nirrivat, nirrevedu il-pariri abbażi ta' dawn il-provi, forsi se jkun hemm xi nuances eh, żgħar b'din id-data, forsi eh, xi ftit titjib imma il-regolament ta' short selling aħna naħsbu li eh, dan se jkompli kif nafu issa x'se jiġri wara li jiġi jinbeda l-mifid naħseb li se jkonna internalizer sistematiċi li qegħdin fuq il-lista li se jiġu notifikati l-Autorità Nazzjonali lew l-eżma, ġifiri eh, mifid u l-level tiegħu. Eh, aħna ma rċevejniex il-notifiki kollha mill-awtoritajiet imma hemm tibdilu dan ibiddel l-istruttura tas-suq sa ċertu punt imma għadu kmieni wis biex nitkellmu dwar l-impatt globali b'xaġa li bdiet taħdem biex siġġimat ilu. Ġifieri naħseb li rridu nistennu għall-inqasna xil xar biex inkunu nafu esattament fej qegħdin anki bid-dejta, imma ovvjament il-pariri li rċevejna sissa m'għandniex ma nagħtux kasu issa naqsulu l-valur dwar il-kwistjoni Għanna ma, ma, ma waslunniex każijiet ta' eh, circumvention. Ġifiri, inti meta tkun trid tagħmel xi deal, mhux se toqgħod iddur mal lowża ħafna drabi se tmur dirett għal dak li trid. U u tnużaw definizzjoni tal-projbizzjonijiet fuq medda twila u medda qasira, ġifiri għal bejħ dirett u għankli il- il-kunċett iktar ġenerali u dan jippermettilna li jekk ikun hemm min ma jagħmilx tranzazzjoni b'mod dirett, inkunu nistgħu nikkumbattu dan bid-użu ta' derivattivi. Issa fuq it-thresholds, jekk intom taraw l-ewwel table tagħna, paġna disa, u naraw thresholds u l-provi ta' tnaqqis tal-prezzijiet li seta' eh, ġab proibizzjoni, qed naraw li għax qed naraw li l-ammonti huma ta' thresholds li għandna palissa għal dejn sovran għatna ma, użajniex projbizjonijiet għanna xi xogħol empiriku li poġġejna fil-rapport ma sissa m'għandniex informazzjoni dwar dan. Anzi għal sovrin ġifiri jasta jagħti l-każ li dan ma jkunx jista' jaħdem imma rid noqgħod ftit attenta peress li l-provi ehm, ma tantx għandna provi fuq dan. Fuq il-mekkanizmu ċentrali għat trasparenza li għal sur Feber u l-finanzjament tiegħu hawnhekk apposta qegħdin attenti nistgħu ngħidu li tajjeb jista' jkun jekk għandek sistema ċentrali din tista' tkun ta' benefiċċju, imma xorta wieħed irid jara x'se jkunu l-implikazzjonijiet tal-operat li wieħed jibni mix-xejn sistema bħal din. E Ġifieri il wieħed irid jara l cost benefit jekk ikun x'jaqbillu li ikun hemm mekkaniżmu intern jekk wieħed irid li juża il-flus għax inkella se jnaqqas l-ispejjeż tal-reporting. Issa għal għalfejn nemnu li definizjonijiet tal-regolament, regolament li għanna ġifri li inkludi l-mifitnej għandhom ikunu għalinjati, il-konċetti huma differenti għax l-ambitu ta' definizzjoni ta' MIFID hija iktar wiesa u hawnhekk qed nitkellmu fuq regolament ta' short selling l-eżenzjonijiet għal proibizzjoni ta' short selling. Ġifiri, lan huwa differenti, naħsbu li għalek jagħmel sens nħalluhom separati. Jina, bekk Wiġibt il-mistoqsijiet kollha ma jekk forsi nsejt xi waħda jew oħra jduli. Nista' nsaqsik dwar l-exempted shares list uh, l-aninjament li se nagħmlu iva. Hemm differenza bħalissa għandek raġun tgħidek għax hija waħda kbira għall-lista tal-exempted shares għanna ħafna diffikulta biex niksbu l-informazzjoni mill awtoritajiet kompetenti, ġifri anki fuq il-meda zmila ta' żmien li għanna, ġifri l-ewwel net ejja naraw qabel inbidlu l-affarijiet u nagħmluhom iktar frekwenti, ejja naraw li jirnexxinna nagħmluhom fi żmien li għandna li huwa pjuttost twil. Ġifiri, l ideja hija wara kollox li dejjem ikonna eh, iktar trasparenza, nkunu nistaw naġiċu bl-iktar mod eh, maġġel. Grazzi. Iva, grazzi. ħafna mistoqsijiet tal-Kommissjoni. Ġifiri, bażikament x'qed tippjanaw li tagħmlu intom, kif se timxu l qudiem Iva, grazzi ħafna. Forsi ta' min jispeċifika wara li smajna l-Filip Lambert eh, li din l-proves u l-istatistika hija interessanti għax li restrizzjoni tal-artiklu 23 eh, ġew applikati issa għax xerżu l-tnaqqis tagħhom. Xi ħaġa oħra li sibu fi paġna 101 tar-rapport tal-eżma hija li anki jekk kellna rajna li t il- eh, thresholds ta', ta dejn sovran li eh, wieħed mhux qed iżomm miegħu l-NCAs iddeċidew eh, li ma jagħmlux il-projbizzjoni ta' short selling. Ġifiri, għandna raġun ngħidu li aħna fil-bidu li meta kien ikun hemm ksur ta' dan it-threshold u kien jitla' l-yield, dawn il-projbizzjonijiet kienu se eh, jiġu automatiċi imma l-autoritajiet kompetenti id-deċidow li ma jagħmlux dan. Din hija osservazzjoni empirika interessanti wieħed irid jagħmel riċerka għaliex ma ġietx applikata l-projbizzjoni minn rapport rajna li eh, eh, l-autoritajiet ma ħarġux il-projbizzjoni għax kienu jafu għalfejn qed isir kienet kien hemm dawn il-problemi. Iġifiri iddeċidow li ma joħorġux il-projbizzjoni. Għalhekk dawn l-affarijiet irridu ninvestigawhom qabel naqbdu ngħidu kif ġipu laħaq l-affarijiet. Issa, xi ħaġa fuq il-pjanit tagħna, x'biħsibna nagħmlu? Jiena naħseb li l mandat bdejni batniħ imħabba likwidità, il-problemi ta' differentials ukoll li kien hemm bejn l-istati membri divergenzi bejniethom u l-konklużjoni tal-eżma li l-eżenzjonijiet tista' tibbenefika minnhom jekk inti membru ta' pjattaforma waħda, ġifieri jekk għandek inti arranġamenti ma' xi eh, pjattaforma fl-Unjoni Ewropea għax dan huwa l-aħjar mezz għal likwidità. Jekk wieħed jista' jimplementa dan kollu b'mod anki diligenti minnar ma jidħol fi proċess leġislativ li huwa pjuttost eh, diffiċli mela eh, qed naqblu ġifieri mal leżma fuq dan aħna naqblu mal-proposta tal-ezma. Jekk inti market maker u żżomm pożizzjoni għal qasir żmien, ma tkunx qed qiegħed taġixxi fis-suq, imma qed iżżomm pożizzjoni tiegħek. U għalhekk ikun hemm rekwiżita, ġifieri anki l-awtoritajiet iridu jkunu jafu esattament x'qed jiġri bil-pożizzjonijiet u bis-swieq tagħhom. Issa, fuq l-eżenzjonijiet jekk nistaw niċċarawhom biex nisalvagwardjaw likwidità u ngħidu li l-sħubija fil-bond platforms bħala corollary imma jekk inti se il-pożizzjoni tiegħek għal żmien twil tittin tinnotifika dan. Naħseb dan nkunu qegħdin intejbu s-sistema nispera li nkunu nistaw naslu għal dan minn arma namlu tibdil leġislativ, xina fil-pozizjoni ti għamil santikom lebda garanzija li il-program ta' ħidma tal-Kommissjoni u l-inizjattivi leġislativi li huma mimlija sal-bidu tal-sajf eh, finanzjament l listing tal-SMEs ma nistawx issa nżidu kwistjoni oħra fuq li rridu naħdmu fuqa fuq il-Legislative Work Programs. Bżon nieħdu approċ eh, pragmatiku biex niċċara jaraw dawn l-affarijiet u anki il-pozizjonijiet il fuq dawn eh, il-notifiki long term għal eżma. Grazzi, konċar ħafna. Tajjeb issanna stampa iktar ċara. Ovvjament li għanna bżon ta' iktar informazzjoni, iktar data biex nifmu dak li qed din diskutu maħna se nkomplu insegu x-xogħol tagħkom u nissuġġerixxi li zommuna informati u aġġornati ta' kif edin jevolvu jizvolġu l-affarijiet. Se tmur kux se tmorru għal mezz leġislattiv jew se tużaw xi eh, mezzi oħra flimkien mala eżma. Jina perswas li Filipp se tkompli segwi dan kollu naraw kif u kome fil-level tal-ikon jew fuq il-level ta' tim tan negozjati se, sen, kif se nkomplu u jew jekk hemm bżonn nbidlu. Mela, nistgħu nagħlqu dan il-punt u anki nagħlaq din is-sessjoni tal-ikon pjuttost twila il-weekend tajjeb se nerġgħu niltaqgħu nhar it tnejn mit-tlieta war nofsinhar u mbagħad inkomplu it